Okay, I'm going to quickly start with a couple of announcements. Mela, ħan nibda b'xi aħbar. Jek nistgħu nagħtu titwila lejn l-aġenda. Għandna żewġ punti fuq l-aġenda tagħna tal-lum. Għadha punt dwar il-feedback fuq it-tieni trilogu fuq is-settur pubbliku l-entitajiet eh, tas-settur pubbliku il-website u l-proposta eh, l-aċċessibilità għal dan it-tip ta' websites. Jina naf li ħafna nies barra din il-kamra huma fil-fatt interessati fi kwistjonijiet ta' accessibilità ikunu jridu dan it-tip ta' feedback. Allura dan ħampoġġu wara l-erba' u mbagħad il-feedback fuq it-trilogu fuq il-tamir mediku u in vitro ħajkonna żewġ kollegi Rosa Tun kol fuq it-tieni punt qed titkellem. Ħan posponu il-konsiderazzjoni tal-emendi ta' kompromess fuq il-rapport tal-suq wieħed u anki il-vot ferres illi rapporter eh, kienem ċertu problemi biex eh, ikonna ċertu kompromessi u nilħu dan il-kompromessi biex nilħu dan il- problemi li u dew minu skadenzi, ma sebx kienem xaġa xiex u sempliciment kienem problema teknika. Għalek, nista' ngħidilkom jena ta' sew kontenta, u għanur tiegħi li jiena qed nippreżenta l-Komissarju Kotajnen, Viċi President tal komissjoni mal-portfolio tal-tkabbir u xogħol u kabbir u kompetitività kollha daw qegħdin fil-qalba ta' suq wieħed waħdeni u ningrazzjahom tal-liġi kell jitkellem maħna fuq suq intern. Niftakar illi qed nitkellmu fuq il-kumitat tal-suq intern kif ukoll il-ħarsin tal-konsumatur, fakru jekk irġobkom il-komissarju wkoll u kollegi tagħkom. Nasab illi kulħadd għandu xi mistoqsijiet jiġifieri, kulħadd ikun jista' jitkellem. Mela, grazzi Signora Ċer, membri onorevoli. Jaħġa tajba li l-lum ċans illi namlu ġurnament għal progress. Grazzi tal-li għajtnu ċans li naraw eżattament x'qed jiġri u naraw eżattament fiex wasanna kustenijiet importanti marbutin mas-suq wieħed waħdieni. Polerni għal xogħol tkabbir, investiment u kompetitività. Jiena ma nistax inkopri il-punti kollha, iżda għalhekk naħseb aħjar li nifokaw fuq xi elementi li jiffokaw fuq ir-rwol ewlieni tal-qasam li semmejt u li huma relevanti għax xogħol tagħkom f'dan il komitat partikolari. Nibdew bil-intukom aġġornament fuq fejn qegħdin bil-pjan ta' investiment u kif tafu dan il-pjan qed iżammuna um, medija ħafna dawn l-aħħar xhur. U bat nidilkom kemm xejn fuq il-għada twali implementazzjoni tas-suq wieħed irid dan il-kumitat tissegwi b'attenzjoni kbira. Dan il-kustinijiet tas-suq wieħed imxu jitfit mal-regolament ta' aġenda ħjer li wkoll se nkopli kemm xejn fit-tmiem id-diskors tagħna. U ħaġa tajba li kuna dialogu kun nisna wieġeb il-mistoqsijiet u kon nista' nisma' ħamin naħtakom u nixbdu l-idejat. Palessa li IB approva 56 proġett għal finanzjament li jappreżenta il- 7.2 biljon euro. Ġifiri, 56 proġett konkret li jiffinanza 7.9 biljon euro. U ħafna proġetti kull għedin eh, jintazlu kull xar. Nafsom jappoġġaw investiment eh, fuq il-enerġija li tiġġeddet u dakollu li wasalat kabir li jibsar fuq karbonju bax. Dawk li jumman bat il-infrastruttura digitali, u tarajti huwa inkludi wkoll għajnuna għal sms Kien hemm ukoll 150 ftajim li ġie format ta' finanzjament total sa 3.4 biljoni u 125 elf SMI e u għeddin u mistennija illi għawdu minn dan u flimkien dawn l-operazzjonijiet huma mistennija illi għaqlu investiment ta' qrib il-76 biljun euro. Ġviri dan huwa r-riżultat tal-ewwel seba' xhur 76 biljun euro permezz ta' finanzjament tal-SMEs u, u finanzjament tal-proġetti. 22 stat membru sissa jibenifikaw minn dan il-finanzjament pal per esempio ekonomija zar, bħal Slovenja, l-Estonja, Bulgarija, l-Kroazja. Italia, Renju Unit u Franza u qegħdin fuq qudiem. Ir-Renju Unit skont kif għatoddom jekk tot il il-flejjes qegħdin fuq l-ewwel jettini post, insomma ma tistax niftakar karizat, insomma. Proġetti pubbliċi u privati u promoturi ta' dan jistgħu diġà jitolbu għajnuna mill European Investment Advisory Hub. U aħna qegħdin inħannedu fil-rebija Project Portal biex dawn il-promoters ikunu jistgħu jirriklamaw il-proġetti tagħhom li xi ħaġa li settur privat talab għalih. Fit-22 ta' frar il-Kummissjoni u l-EIP ippubblikaw proxur ta' informazzjoni, folja ta' informazzjoni biex nejnu dak li kun li jisruta bisħiħ il-fondi tal-FC u dawn ġew nfassla mod differenti ma li jikomplementaw xulxin f'termini ta' dizin razzjonali u għaffaz leġislattiv u dawn jinfurzaw xulxin. Dawn attivitajiet jinkuma komplementati mill-żvilupp, riċerka u l proposti dan rigward. Horizon 2020 qed jiffoka fuq l-eċċellenza u fil-xjenza eżatta kif ukoll l-ambjent li wassal għal innovazzjoni fl-Ewropa dan nirawhem riċerka u innovazzjoni li wassal għal prosperità ekonomika, sikurta, kwalità tax-xogħol tal-ħajja u ta' ambjent tajjeb. Issa l ġejjini Horizon 2020 issa qed ipproduċi riżultati. Iffirmajna 7000 200 eh, ftejim b'kontribut l-Unjoni ta' 12.6 biljun euro li jammontaw għal 31.000 parteċipant li jinkludi l-fuq minn 1300 ftajim pjanat fil-Konsil ta' ftajmil li u pjanati. Il-Kommissjoni tal-Unjoni Ewropea biex eh, neħu xkil regolatorju għal investiment u li noħol u ambjent għal negozju aħjar, għajwasenna issa għall sfidi li jmiss illi tħaftu wiċċa magħhom istati membri. Fis-26 ta' Novembru 2015 aħna tatajna il- l-Annual Growth Survey li inkluda il-fact sheets skont il-speċifiċitajiet ta' kull pajjiż Eh, eh, li rjena dawk l-lum fejn maġu fijiet ta' kull stat membru. il komissjoni diġà nidet il-strateġija ta' suq wieħed u l-Unjoni Enerġetika li ħadd jgħinna illi u ambjent taħjar l-investituri iktar tard. Eh, ħanna wkoll serna nadattaw il-Skills Agenda, l-Aġenda tal-ħiliet. Issa, insaħħu il-suq waħdini huwa importanti ħafna lejna Aħna rridu nxejnu il-restrizzjonijiet għal-investiment u ntejbu l-opportunità tal-konsumatur professjonisti u negozji. U aħna rridu wkoll nżommu pass mal-żminijiet u aħna rridu nilqaw modelli ta' negozju li jkunu ġodda, business models ġodda u innovattivi. Aħna rridu niżviluppaw din dan l-aġenda l-ekonomija biex jkollna servizzi innovattivi jiġu żviluppati mingħajr ma' nifavorixxu wieħed fuq l-ieħor Aħna rridu nintroduċu passaport tas servizzi biex għamlu aktar faċli dan is-servizzi u fornituri tas servizzi sabiex juruna il-konformità mal-rekwiżiti meta jkunu qegħdin jagħmlu kummerċ ta' membri oħrajn. Aħna rridu narmonizzaw ċertu rekwiżiti waqsma ta' priorità illi u mhux qegħdin imorru daqshekk sajjef, speċjalment għal-ħolqien ta' ċertu servizzi speċifiċi. Aħna rridu ntejbu s-sistema ta' standardizzazzjoni Ewropea, parteċipazzjoni proattiva tal-parti ehm, interessati u eh, il-SMEs u koll. Dawn inizjattivi ser jgħinu l-SMEs kif ukoll ħajkomplementaw miżuri oħrajn billi jiffukaw fuq l-aċċess għal finanzi u li jaqtaw il-burokrazija. Għana ħam u l-qoddim il-proposti tagħna għal dawn il-fondi skont il-pjan l-investimenti li huwa dedikat għal promozzjoni u aġġornament ta' startups. Għal dawn startups huma dak li jħolqu xogħol ġdid imma 60% biss eh, jgħixu u jisopravivu wara tliet snin. Rridu nisemplifikaw proċeduri biex naraw l-imprenditori kollhom ċans ġdid il-permess ta' regoli ta' insolvenza u rridu jkollna inizjattiva startups biex nifhmu aħjar x'inhu l-isfidi tagħhom biex inkun nistgħu innaqsu r rekwiżiti f'inaġilità u konformità. Issu waħdini u strateġija tiffoka fuq il-forzar u konformità aħna ser naħolqu prioritizzazzjoni għal dan il-għan. Irridu għodda l-informazzjoni għassu, irridu nġbru ktar informazzjoni aħjar bija u ntejbu s territiva ta' servizzi fin proċedur ta' applikazzjoni, ta' Fimkien Flimkien mal-Viċi President Anseb aħna u koll edin namlu tajja pa' strategji digitali ta' għanna l-Konvenzjoni diġa prezentat l-ewel set ta' miżuri fuq il-copyright u drittijiet digitali tal-kontrat ċemplu li għadda iktar mm, proposti li kopru teknoloġiji digitali, e-commerce u kontenut huma mistennija fid-dawl tal-pawza tas-sajf u b'dawn l kollha il-bħarsi ta' konsumatur huwa qoli fuq l-aġenda. U jagħmlu parti mill-isforzi tagħna biex niftu l-bib għal potenzjal sħiħ li jista' jġib miegħu is-suq wieħed waħdieni. Press investejna bosta sforzi fil-ftejjim tal fuq il-klima f'Pariġi, aħna issa għedin nifukaw fuq il-passi li jmiss aħna issa qegħdin nimxu lejn il-ġejjini sostenibli li nibnuh fuq il strateġija ta' 2020 u il-kawza għal żvilupp sostenibli xaġu smaquda. Ir-reviżjoni tal-qafas finanzjarja wkoll hija fuq net fuq l-aġenda fl-2016 u dan se jkun għajnuna biex jgħajna n-nemendaw il-prioritajiet politiċi tagħna skont il-bżonn. Aħna suppost s-sadaq ta' nikomunikaw il-passi li jmiss jandom jitihdu fuq livell tal-Unjoni Ewropea biex jintejbu l-effettività ta' strumenti ta' politika biex indirizzaw l-sfidi tal-industrija tal-azzar. Li napoġġaw dan fi triq tiegħu ta' armonizzazzjoni. Issa dwar regolamentazzjoni aħjar dik dak is-suġġett. Mod parallel, il-Agenda ta' Better Regulation, regolamentazzjoni aħjar, tipprova tissimplifika il-qafas legali u tnaqqas il-ħisam regolatorju madwar l-Unjoni Ewropea. U aħna rridu nippromovu regolamentazzjoni illi xejjen nattak xkil għal tkabbir u jnaqqas l-ispejjeż illi permetti li jkun hemm opportunitajiet ġodda li jimbtu u li naraw illi aħna qegħdin nkunu sostenibli ambientalment u għalek għanna ser nifukaw fuq inizjattivi li jkunu sodi u nispegawam sew li waslu għal-riżultati li għandhom ġesmu wkoll li tmur l esperjenza li t-rispetta s-sussidjarjetà u l-proporzjonalità il pakketta ta' reglamentazzjoni aħjar ser jipprova jagħmel dan. Reglamentazzjoni aħjar u hija responsabilità konġunta u l-istituzzjonijiet kollha Ewropej u anke l-Istati membri eh, jistgħu jgħinu l-prinċipji tal-Unjoni Ewropea. Ta' dak li huwa regolamentazzjoni aħjar. Istla dialogu strutturat ħadem ma tajb ħafna fid-dawl tal-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni tal-2016 u dan issarraf fil-riżultati bejn il- presidenti tal-konferenza tal-komitati tal-parlament fi Strasburgu mal partijiet relevanti u issa għadini ħamtu xta ma' affarijiet serji mill attakki terroristiċi minn il-kupru li qed jimxi pass ħafna iktar kajmal mill-li qed kun qed nistennew il-kriż ta' rifugġati wkoll bidla fil-klima kif ukoll pressjoni migratorja fuq il-frontieri esterni tagħna kif ukoll il-nuqqas ta' sekurtà fil-xinat illi u l-inħawi ta' madwar l-Unjoni Ewropea li qed iwassal għal dawn il- effetti li nħassu fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk aħna rridu nippruvaw kemm jista' jkun illi inkunu attur globali b'saħħtu u illi nejnu pajjiżi bħalma r Renju Unit biex isibu jerġgħu postom fl-Unjoni Ewropea. U jżommuh. U aħna rridu nkunu iktar sostenibli u kompetittivi fl-Unjoni Ewropea ma' dinja ta' barra issa fil-ġejjieni. Iżda nistenna bil-ħerqa biex nisma' x'għandkom xe sejtu intkom fuq kif għanna nistaw, aħna nistaw jindirizzaw fl-imkien dawn nisfidi li qed ħawtu maħħom. Grazzi. Grazzi, għandi speakers list ġifiri jek jekk intom għadkom xe t-titkelmu. Għanna għaddi l-speakers list. Mussa, issa ma nafx kemm ħannejt ismek sew. Latengard Morten ma nafx jekk qed tixsew ismek nilqa' hawnhekk fotna, Jienek nifhem sew qed iħu post u letonnes ikon nieħdu għos ħafna naħdmu magħha u nawguraw la eh, skull suċċess bħala rwolġi ġi taħta ministru fil-gvern il-qawkom għal dan il-komitat tas suq intern tas sew għedna aħna naħdmu ħafna dan il-komitat nil-wissik minissa ġifiri xammar il-kmim anzi fil-fatt dan diġà kien qiegħed fostna, ġifieri nilqgħu għal darba boħra fosna. Min qiegħed fuq din il-lista tagħna? Rosatun, Katrin Steilen, Nikola Dante. Lisi Jakansari, Carlos Coelho, uh, Ivan Stefanich, Dan Dalton, Robert Rochefort, Vicky Ford and Julia Rader. No, not Carlos. U, se nibda bl-ordni tal-gruppi. Rosan, trid titkellem l-ewwel? Iva, grazzi. Grazzi kol tal-prezentazzjoni. Skużani, kont nuża mikrofonu ħażin. Proset, grazzi e, tal-li ġejta fosna tamlin l-prezentazzjoni, jina nemmen bisħiħ palma għamlu għalu ħafna mill-kollegi li għahna naħdmu fl-imkien mill-qrib u niltaqgħu iktar ta' spiss. E, ma il-biċċa li aħna inna nisimaw issa fuq dak li għattipjanaw biex għamlu ma xie kunna fazzattament ġara sis, xamiltu sissa, meta semmejt simplifikazzjoni, xħattu pala passi, et naraw issa rizultati konkreti jew għadhom ma mux qed jidru. Catherine Steiler? Iva, grazzi, signora Cer, grazzi komissarju kolta li kont fasna l-lum għal dan id-dialogu strutturati, naħseb li dak li għattinna fuq anki Horizon 2020 u affarijiet oħrajn u ma xi ħaġa li aħna nilqgħu ħafna sa fuq il-ħiliet il-aġenda tal-ħiliet. Aħna nafu li hemm il-fuq minn 900,000 eh, xogħol madwar l-Unjoni Ewropea ma disponibbli fil-ħili diġitali 90% tal-2020 ħajkun bżonn ħili diġitali naf li Iva Pavanova qed jaħdmu taħt fuq dik kwistjoni tal-ħiliet u kemm ħajkun importanti ġifieri eżattament meta nkunu nafu eżattament x'inhi l-ambizzjoni tiegħek kif tara inti għax ma rridux li l-firda diġitali tifnat aħna irridu li din id-dinja ġitali ngħixu fija hija inklusiva wkoll u li aħna nkunu nafu li kemm jekk tiġi biex sempliċement ix computer u tikkoordina fil-kwistjonijiet ta' software hemm ċertu ħiliet li nis nies għandhom bżonn. U jekk aħna rridu nisfruttaw il-potenzjal sa barra, mela iva rridu nċumbaw għaddej tal-ħiliet digitali. Issa darba meta konna qed nagħmel avveniment milux fuq ix-xogħol ma' negozi u eh, medju użar, kien hemm xi ħaġa tal-websites li ħarġet ħal dafna minn dawn il-negozji eh, żar digitali li qegħdin jużaw bħala mezz digitali din il-kwistjoni tal-markar tal-websites biex naraw eżattament kemm fallew hija xi ħaġa li jgħidu jisna qegħdin fil-Wild West hemmhekk. Ma nafx jekk ix qiegħda fuq il-aġenda digitali ma xtaqna nisħaq hawnhekk. U inti semmejt ukoll il- ftejm il-ġdijt eh, ma' Renjunit pala eh, xaħat li isek temmen bisih li Renjunit għandu jibqa parti mill-Unjoni Ewropea u għada ser eh, kun fadal mid-ġurnata sar referendum Entom kif tafu Renjunit u għed mill-ikbar beneficjeri ta' dan il-fond tant huwa importanti aħna nafu li sena 2020 u ħafna universitajiet għawdu minn dan il-fond xieġri jikiku għahna ħriġan l-Unjoni Ewropea xaqt li mintikom l-opportunità biex tajdinna jahna Ma ridux ovvjament li ma nifikawx minn dawn il-fondi non investiments, każ hemm sinna President u punt importanti sinu tun kien ebda met għassi fil-qosor jiena ħatti l-ħin illi ma użaxxi. Grazzi. So I'm only hurrying you up. Grazzi ta' sew n-naġilkom għaliex xina e, wetkom illi fl-aħħar laqqa ta' koordinaturi ser nipprova kemm jista' jkun nżobkom mal-ħin sabiex il-Kummissjoni jkun jista' jwiġibkom. Jiġifieri sana 10 minn nies li xiequ jitkellmu 11 issa fuq il-lista. Jiġifieri ħanifċel l-arloġ u jekk taqbżu l-ħin ħajkolli nibda naqtalkom għax inkella ħadd ma ħajlesti. Mela ħandur il-gruppi l-ewwel u mbagħad il-qija tal-lista. Dendult. Thank you, Grazzi ħafna, Signor Presidentu, grazzi li l sur Kommissarju. Radna hu ħafna li inti qed titkellem fuq regoli aħjar. Iva, aħna naqblu perfettament ma dan lan. Iżda r-realtà hija daqsxejn differenti fil-prattika. Huwa faċli titkellem fuq teorija, simplifikazzjoni u regoli aħjar. Iżda ħafna drabi il-leġislazzjoni ġdida li qed toħroġ ħafna drabi tkun proprju l-oppost dak li aħna nixtiequ nilħu. Suppost minflok ikollna regoli sempliċi qed ikollna regoli ħafna iktar komplikati li qed iwaslu għal iktar burokrazija imposta fuq il-kumpaniji tagħna għandna bżonn ta' għat delegati ġodda sa biex noħorġu minn dawn il-problemi. Ġifier mistoqsija tiegħi kif verament nistgħu naħlqu regoli iktar sempliċi u regoli aħjar. Issa t-tieni kummentijaj fuq il ixkil li mhuwiex li mhumiex tariffarji Jiena qed nagħmel rapport fuq hekk qed jgħiduli li huwa ħafna iktar faċli li taxem il-kumpaniji Ingliżi mal-Istati Uniti u mal-Kanada u mhux ma' Franza pereżempju u mal-Italja, ġifieri dan qiegħed ifixkel l-idea u l-għana u l-inni tas-suq intern. Ġifieri għandi mistoqsija speċifika. Intom tappoġġaw li kieku l-Kummissjoni jagħmel rapport annwali fuq non-tariff barriers għabbażi ta' rekomendazzjonijiet li ħarġu għal rekwiżiti għal kull pajjiż ħalli bekk aħna kull nistgħu nidentifikaw dawn in-non-tariff barriers u nsibu modi metodi ta' kif nistgħu nelbu din il-problema u anka fuq dak li għandu x'aqsam su intern digitali jiena nappoġġa ħafna dan il iżda fej il-Kummissjoni dejjem meta titkellem fuq il-protezzjoni tal-konsumaturi u mhux nagħtu iktar seta' u għawal il-konsumaturi, jena naħseb li fuq l-internet aħna għanna l-opportunità li nifukaw iktar fuq is-seta li għandhom il-konsumaturi, naħseb il-protezzjoni tal-konsumaturi hija tintuża bħala skużi sabiex nżommu ċertu protezzjonizmu fis-suq. Il-Kummissarju tingerġi il-ġimgħa li għaddiet fil-Parlament Ewropew u suġġerixxa li kien ħajkun hemm bosta regolamenti li jisom iktar regoli protezzjonisti. Ġifieri l-aħħar mistoqsija tiegħi hija dik kif nistgħu nigarantixxu li jkun hemm level playing field għal kulħadd fis-suq u ma jkollniex regoli sabiex nipproteġu lil biss lil xi ftit mill-partijiet interessati. Grazzi ħafna Robert Rushford. Grazzi. Sur President jeta daħ għaliex ma konċ naf li xkien sajjiet is-Sur Dalton għalkemm naf li jiena naf li qed jagħmel xogħol tajjeb, imma jiena nixtieq mullu lura dak li ħajjejt. Intom dejtu proposta tagħkom fuq l-investiment. Iva l-investiment issa hija strateġika u l-investiment huwa dak li jonqosna issa l-umġu ta' fl-Unjoni Ewropea nafu dan biex nagħmlu iktar biru u x-xogħol u intom kelmtu dwar il-proġetti fl-ampjan ta' investimenti ma sabiex l-investiment ikun jista' jinfirex ma' setturi kollha tal-imprizi mela jrid ikun hemm fiduċja fis-swieq li huma qed iwiżnuhom. Ġifieri mhix kwistjoni ta' organizzazzjoni tal finanzamenti hija kwestjoni fatt li inti temmen fil-swieq li jwiżnuhom. Ġifieri aħna rridu nifokaw fuq dak li għal Dalton il-kwistjoni li tal-xkili li jem bejn il-dinja non tarifjarja u kwistjoni strateġiċi. Jina naħseb u jina kodet nisimek tejt it-tarba l-oħra fuq startups. Aħna nitkelmu ħafna dwar dawn dawn bua kumpaniji gbar u ninsew tan-nofs il-SMEs għalli xuma dawn fit-kabbir ta' SMEs illi umbat isir eh, ta' daqs intermedjarju medju li mbagħad tagħti kapaċità illi tasew tara li din il-tkabbir jieħu qabżal uddim, jagħti qabżal uddim. Ġifiri aħna nkunu aktar preċiżi. X'tip ta' odda, dispozizjoniet, mekkaniżmi għandek? Aħna jiena minn Franza fejn aħna tkellimna ħafna dwar dispozizjoni, U jiena naħseb li ġanta fil pajis jema wis probabbli żomma f'stati oħrajn hemm ukoll ċertu kosċenza fi għadi il rikonoxximent illi aħna ma nistawx eh, ma neħux il-prezzi tarifraċarfjar ma dak li qed tagħmlu qegħdin inżiduhom fil-verità. Għan ħafna drabi ħabba intenzjoniet tajbin mhux għax hemm xi għanijiet kontra in-negozji, imma l-mistoqsija tiegħi għadin. Ma l kollega tiegħek fih dan il-kolleġġ kommissarju kif għatmurru iktar lil minnek biex inti kollok dispozjoniet mekanizmi li jkunu adattati għal din il kustjoni Grazzi. And the, last from the first round, Julia Rader. Grazie ħafna, Sir Julia Rader. Grazie ħafna, Signor President, Sir Kommissarju, naf li inti għandek suġġett importanti ħafna u relevanti għal dan il-Kumitat kif ukoll għall-istrateġija tas-suq intern diġitali. Jina, għandar barra nixtieq nitkellem fuq kemm blima pass maġġer qegħdin implementaw ir-riformi. Il-Viċi President Ansib ħabbar ukoll li element importanti tal-suq intern digital ġifir riforma tal-copyright ħadd tkun posposta sabiex tkun adottata forsi f'Settembru, ġifieri jiena naħseb li anke f'dan l-istadju meta smajna il-President Juncker li kien qal li proposta toħroġ sitt xhur wara li jibda l-mandat tal-Kummissjoni, jiena qed nara illi fil-fatt mhumiex qed iżommu mal-wedid tagħhom il-Kummissjoni intiet li aħna intom edin tart minħabba li hemm bżonn li jkun hemm iktar konsultazzjoni speċjalment fuq eh, id-drittijiet għal pubblikanti tal-mezzi xandir inti jett li mhux qed um, business model partikolari fuq ieħor. Issa fir-rapport aħna rajna wkoll li mandu jkun hemm l-ebda obbligu ġdid li jista' jwassal għal sussidju partikolari u appoġġ ta' business model mezzum qabel ma' ieħor. Ġifiri mħazba ħafna fuq dan ir-rapport tal-Kummissjoni minħabba li minn naħa nixtieq insaqsik intom ħadd tkunu qegħdin tmexxu b'tali mod ħalli tiżguraw il-proposta tas-suq intern digitali ħataġlu daqsxejn iktar fuq għahlin nkun nistgħu nibdew naħdmu fuq l-analiżi ta' din il-proposta u il rapport tas-suq intern digitali ħa jitqies ħalli aħna ma nkunux verament qed noħorġu bi proposti li jistgħu jkunu qed jagħmluha ħafna iktar diffiċli l-SMEs jikkompetu fuq il-livell tas-suq intern Digitali, apparti minn hekk nixtieq ngħidlek li l-kumitat qed jagħmel minn kollox sabiex jiżgura li drittijiet ta' nies b'diżabilità jkunu protetti u mħarsa bħal pereżempju id-direttiva tal-aċċessibilità u jekk aħna ħan posponi iktar l-adozzjoni tar-riforma tal-copyright dan ħaj wasal iktar posponiment ukoll fuq ir-riforma tat-Trattat ta' Marrakesh li suppost għandu jippermetti lin-nies li għandhom ċertu diżabilità tajjet u ma jistaw u ma omja sabiex ikun jistaw jaqraw l-e-books u jiena nixtieq insaqsi intom minħat tal-Kummissjoni qed ippruvaw tagħmlu minn kollox sabiex din il-proposta tresqulna qabel Settembru m'hemmx raġuni għalfejn ikun hemm iktar stennija u l-Parlament Ewropew tjappoġġakom bissieh sabiex taġlu kemm jista' jkun fuq din il-proposta tkun adottata. Grazzi. Grazzi ħafna. Jena naħseb li dinja diskussjoni s-sibi ħafna dinja diskussjoni politika. nipprova nwieġeb il-mistoqsijiet bliktar mod speċifiku. Mandiċ tweġibiet preċiżi għal-kustin kollha li semmejt iżda ħaniprofa nwieġibkom. Fuq il-proċedura ta' notifika, l-antana huwa l tejbu l-obbligi ta' notifika fil-ħdan fil-ħdan id-direttiva ta' servizzi. U importanti li il-bidla fil-rekwiziti għal providers ta' servizzi jista' jwassal li ħajkun hemm miżuri disproporzjonati li ħajkunu introdotti. Li dan jista' jwassal għal servizzi inqas tajbin. għal proċedura iktar effettiva aħna fil-fatt isna numru ta' rekwiziti fl-istess ħina din nipprovdu li l-istati membri ikunu jistaw jikkumentaw fuq leġislazzjoni nazzjonali u li liema kontribuzzjoni nistgħu ntejbu lotja tas servizzi. Aħna għandna l-għana u li, li nżidu trasparenza u li jkollna miżuri proporzjonati wkoll. Eh, fuq l-Aġenda tal-Skills tal-ħiliet, eh, Marian Tyson ħat għamil rapport fuq dan. Aħna provajna naħdmu fl-imkien, kien hemm ħafna direttorat ġenerali minn il-Kummissjoni li kienu involuti f'din il-ħidma. Aħna mhux biss xtaqna nifukaw fuq eh, l-skills fuq dawn il-ħiliet iżda fuq l-affarijiet kollha li għandna bżonn sabiex intejbu l-produttività tal-industrija tal-azzar, pereżempju. L-skills agenda fil-fatt kienet ippreżentata iżda l-Kummissjoni kien diffiċli ħafna li aħna ngħidu x'nistgħu nagħmlu iktar milli dak li qegħdin nagħmlu, pereżempju fih dan il-politika tal-edukazzjoni. Nafu li għandna ċertu limitazzjonijiet minħabba dinja kompetenza nazzjonali, però hemm ċertu affarijiet nistgħu nitalmu minn xulxin, nistgħu nagħtu pariri lill istati membri sabiex jużaw il-fondi Ewropej għalli jtejbu l-kwalità tas-sistema edukattiva tagħhom. Apparti minn hekk, Is-settur privat naħseb li għandu rwol importanti ħafna minħabba li s-settur privat jipprovdi mod aħjar it-taħriġ milli aħna għandna fl-istituzzjonijiet edukattivi mhux qed ngħid illi aħna ħanaraw l-iskejjel ħajinbidlu b'xi situzzjoni oħra edukattiva iżda aħna rridu ntejbu servizz. Nixtieq inżid xi ħaġa nasib li punt importanti brabsa ma l-skills agenda aħna qegħdin naraw li hemm ħafna nies li joħorġu mill-Ewropa u ħafna nies li qed jidħlu fl-Ewropa importanti li dawn l-immigranti naraw li nintegrawhom bla ħirma tħalli jibdew jikkontribwixxu soċjetajiet tagħna. U jekk inħares lejn kollu da kollu tiġi mill-perspettiva tal-investiment jina l dawn l-immigranti narhom bħala assi, mhux biss peace fuq spallejna, iżda nara li għandhom potenzjal. Issa għanna ħafna kapital f'termini ta' nies ġodda li jtitlu fis-soċjetajiet tagħna. Rridu naraw niskuraw li dawn verament ħajwaslu l-kontribuzzjoni u għalhekk l-aġenda tal-skills verament tista' toffrilna opportunità ġdida. Naħseb li hemm ħafna iktar nies illi l-ħiliet tagħhom għandhom ikunu aġġornati issa regoli aħjar. U l-ostakli non tariffari. ħafna nies jaħsbu li regoli aħjar U dan lan ifisser li aħna qed innaqsu ir-regoli. U dan huwa l-mod ta' kif tista' tkejjel l-effettività tax xogħol tagħna f'dan il-qasam iżda minkejja li din il-ħaġa nistgħu nagħmlu aħna l-iktar ħaġa importanti għalina hija li nikkoordinaraw mas-setturi kollha involuti meta noħolqu u kol regolamenti aħjar. Jekk aħna għanna lan li konna su intern, aħna irridu nibdlu 28 regola b'regola wahda. U naħseb li dan huwa l-aħjar mod ta' kif aħna nistgħu naqsu l-pis amministrativ, iżda fl-istessin aħna rridu nqisu l-kontenut ħalli dejjem nkunu isna perspettivi differenti. Forsi ma taqblux iżda jiena kieku ngħid illi il-metodu ta' ħidma tal-Kommissjoni il-ġdid il huwa differenti minn il-metodi li kienet taħdem bjaw il-Kommissjoni qabel. Naħseb li dan għandu jwassal għal servizzi ta' kwalità aħjar. Jiena flimkien mal-Kummissarju Timmermans konti qed immexxi wieħed mill-ikbar proġetti tas-suq intern li mhux dejjem ikunu konsidrat bħala proġett tas-suq intern tas-suq waħdin li huwa dan il-proġett tal-ekonomija ċirkolari. Naħseb li l-ħidma l-kooperazzjoni ta' bejnietna kienet eżempju eċċellenti ta' kooperazzjoni fi grupp. Din kienet ukoll kwistjoni għandha x'taqsam ħafna mal suq waħdin. Kien hemm bosta kummissar li kienu voluti, seba direttorati ġenerali, jina nishtiq nejdilkom il-rizultati, verament kienu ħafna iktar tabim mill-li basarna fil-bidu. Ġifiri jina dan ir-regolament nħares leħ minn dil perspettiva ġifiri il-motta kif nistgħu nqisu perspettivi differenti, opinjonijiet differenti. Pereżempju fil-kontest tal-ekonomija ċirkolari rridu naraw li din l-ekonomija taħdem tajjeb. Issa, l-ostakli non tariffari, non-tariff barriers Jiena ma konċet naħseb fuq il-rapport issa fuq din il-ħaġa rridu nagħmlu xi ħaġa mħabba li jekk kif tafu intom il-koll. Waħda mill-problemi kbar li għana fl-Unjoni Ewropea hija li l-Stati Membri mhumiex qegħdin jimplementaw leġislazzjoni tas-suq waħdini u għalhekk, propju għalhekk aħna proponejna illi konna għodda ġdida, għodda ġodda għad-dispożizzjoni tagħna ħalli aħna jkunna kontroll aħjar fuq dak li qed jagħmlu minnaħa tal-Istati Membri u nħeġġu l-infurzar tar-regoli li għandna ġifier dak kien aspett wieħed minn l-istrateġija tas-suq waħdin ġifir aħna minnaħat tal-Kummissjoni nistgħu nagħmlu ħafna iktar minn dak li għamilna s'issa, però nista' ngħid li nserraħ ħafna fuq l-għajnuna tagħkom ħalli bekk dawn kwistjoni tal-implementazzjoni nagħtuhom iktar priorità fuq l-aġenda tal implementazzjoni u għalhekk forsi emmin jgħid li dan mhux suġġett daqshekk seksi, iżda ħna għalhekk qegħdin hawnhekk sabiex niddiskutu dal-affarijiet li huma ta' priorità. Kif qedtilkom ir-rapport għadni ma qistux iżda fuq dan għandna nagħmlu iktar, għandna naħdmu iktar minn ħatana. Intom tkellimtu wkoll fuq suġġett importanti ħafna seta li tittinata aktar l konsumatur il-consumer empowerment. Dan huwa parti tal-ekonomija ċirkolari u tal-ħsieb ġdid li aħna għandna iva veru li rridu nofru protezzjoni l-konsumaturi, però rridu nagħtu iktar lok għall-għażla tal-konsumatur. Fl-Ewropa għandna nippermettu li jkun hemm business models ġodda aħna ma nistawx nistabilix diġa minn qabel il-prodotti u servizzi li nistaw nofru, apparti minn hekk jiena naħseb il-konsumaturi u l-għażla tagħhom qiegħda dejjem tikber u aħna rridu nipprovdu ambjent fejn huma jkun jistgħu jażlu hekk kif jixtiequ iżda f'ambjent sigur. Għalhekk f'Ġunju aħna qegħdin noħorġu ħanħorġu għanzi rapport fuq collaborative economy fuq il-dawn il-business models u ġodda mbagħad fil-qalba ta' dan kollu naħseb li ta' tal-ekonomi ċirkulari għandu jifoka propju fuq iktar il-fatt li rridu nagħtu iktar seta' fidejn il-konsumaturi. Nittama li fuq l-ostakli non tariffari Waġib parzialment għal-men għandek il-mistoqsija li għamiltu li fuq l-ostakli. Iva fuq il-copyright. Kif tafu dan il-pjan huwa bbażat fuq search study. għana l-armonizzazzjoni u fid disa ta' Deċembru tas sena li għaddiet il-Kummissjoni kienet diġà proponit u adottat komunikazzjoni fuq dan is-suġġett fuq riforma tal-copyright. Dan kien ippreżentat bħala proposta legislativa fuq il-portability sa fuq eh, ir-riforma, ġifieri it-tieni parti ta' miżuri leġislattivi fuq il-copyright huma pjanati sabiex nippreżentawhom fis-sajf. Aħna, minna tal-Komissarju, għansibet naraw li verament nishtiqu li navanzaw iktar fuq din proposta. U mux għet naraw li ħajkun hemm xi problemi li jistgħu waqfuna milli nippreżentaw din il-proposta sa Ġunju. Qed nippruvaw nagħmlu minn kollox ħalli naraw li konna proposta ta' kwalità tajba, nirringrazzjakom diġà minn issa tal-li intom qed tappoġġawna bissi din il-diskussjoni u nixtieq ngħid Ħaġa oħra li ħarġet li kienet ħaġa pozittiva mill-proposti tas-suq intern digitali, ir-rwol ta' dan il-kumitat ħajkun verament ta' importanza u linija minħabba li meta aħna ħan dawn dan proposti konkreti mill-loqsma kollha Naħseb li ħajkun wasal il-waqt li jkollna diskussjoni ta' vera minħabba li huwa iktar faċli li taqbad u tgħid le għal dawn il-proposti. U jekk ngħidu le aħna ħankunu edin nipruvaw eh, dejjem waqfu twessih tas-suq waħdini. Purtanti li nsibu kompromessi jekk il-proposta tagħna ma tkunx tajba u hemm bżonn li nsibu mod ta' kif sentej u tliet snin oħra naraw li nkun nistgħu nfasslu mill-ġdid l-ambjent tal-intrapriża l-ġdid. Grazzi. Darbok twieġeb il-mistoqsija ta' Catherine fuq xi ġri lil pajzi terzi illi mhux qed jipparteċipaw fil-proċess? Iva. Ma nafx xinu l linju uffiċjali. Ma nafx nista' ngħid uffiċjalment imma jiena perswas illi kulħadd hawnhekk jaf illi membri is-soltu ikollhom opportunità aħjar sabiex igawdu minn eh, dawk li ma jparteċipawx mhux biss l-Unjoni Ewropea ma kolim kien. Il-ħajjek taħdem. Uh, grazzi. Ivan Stefanic, mbagħad Nikola Danti. Grazzi u grazzi lill viċi President għall-istqarrija ċarratijak, U anka il-fatt li tkellimt fuq il-miri, għandi tliet punti li bennet semmejt illi diġa għandna 56 proġett minn investiment strateġiku li naħdmu fuqhom, ħaf kemm minnhom huma dedikati għal qasam diġitali. Il-koll naqblu illi suq uniku diġitali huwa priorità, imma l-mistoqsija hi investiment strateġiku u x'jappoġġa dawn il-prioritajiet. U anka mistoqsija relata ta' madan għandix xi għodda sabiex nfasslu investiment strateġiku sabiex napoġġaw il-prioritajt digitali, speċjalment fil-qasam digitali. It-tieni punt, il-taxxa fuq valur miżjut smajt illi inti tappoġġa s-simplifikazzjoni tal-VAT, ħaġa pożittiva ħafna. Mal-mistoqsija għannix nistennew il-Kommissjoni toħroġ bi proposta sabiex taqqat ċertu ġistrazzjoni tal-VAT u tabboġġa xi tip ta' standardizzazzjoni f'dal qasam. Teret punt. L-industrija tal-azzar, inti semmejt li tip ta' industrija li fil-preżent insab ta' pressjoni kbira ħafna mm, mill-importazzjoni. Rabta mal space ta' produzzjoni. Il-kol kemm aħna bżonn nittrattawa b'urġenza del kwistjoni li xejja marbuta ma' xogħol fl-Unjoni Ewropea. Nikola Danti. Nikola Danti. Grazie, signor Vice. Grazie, Vice President. Inti semmi diversi elementi mill-portafol tiegħek, mhux biss imma anke l-azzjoni b'mod ġenerali tal-Kummissjoni. Jiena xtaqt il-parir tiegħek fuq tliet punti l ewwel fuq l-investimenti dak li għattinna u importanti f'termini ta' ċifri qed ibdew ikunu konsistenti naħseb ikun tajjeb illi konna konti tawla ta' rizorsi ma naf li ma sibnu jomx. U kienu ftit dawk li għanna dispozizjoni tagħna, però minn perspettiva kwalitattiva xaqt inkun naf dawn l-investimenti li qed isiru ma' investimenti illi jorbtu magħhom x'tib ta' riskju jew ma' investimenti illi kienu jagħmlu l-kumpaniji independentment mill-fond li għandna li xet netkellmu fuq risorsi illi setaw jiġu e, miksuba minn kwalinkwa bank. Il-kwalità tal-investiment u riskju tal-investiment huma importanti li minn hawn nistgħu niksbu tkabbir reali meta mqabbel ma' investiment eh, bankabli u siguri. Tieni punt. Hemm ċertu regoli kif ukoll studju minn aħda l-Kummissjoni li jgħidulna li nistaw sabiex nżidu tkabbir f'ċertu settur nibdew eh, nimplementaw affarijiet sempliċi. Ħan semmi tnejn li unet pakkat sorveljanza tal- eh, so u l-made in, mhux qed ngħidu bħala persuna mill mediterran meta jgħidu l istudju tal-Kummissjoni li ċertu setturi jinsabu vantaġġati, diment li jkun hemm regoli. Naf li din mhux ġejja mill- kommissjoni biss manka l-Kunsil nix inkunna fil-Kommissjoni t xed tipprova tagħmel sabiex paċi President tal-Parlament mal-Kunsil. Punt liħor estensjoni tal-GIs mhux qed jgħidu l-Parlament anke jekk il-Parlament ivvota b-600 favur għal din il-proposta jamluħ jgħidu wkoll l-istudju tal-Kommissjoni. Hawnhekk nistgħu niksbu tkabbir żgħar ta' GDB mhux kabbir enormi hemm fil-Parlament hemm manka fiħdan il konsil il komissjoni x'qed tistenna sabiex toħroġ bi proposta leġislattiva. Virginie Rosier. Virginie Rosier. Présidente, merci Monsieur le Vice-président d'être parmi nous. Merci. Nifoka fuq suġġett wieħed. L-indikazzjoni ġeografiċi. Ftab tal-Parlament adotta x'naħseb minn Diċembru. Jinkontra kwartar fil-fatt adottat maġġoranza kbira biex indaħlu fis-sekk għafas Ewropew l-indikaturi ġeografiċi u din l-estensjoni. Ġi lup mir kun komitat ta' zaza kif ukoll ekonomiku soċjali. Jimporġet għal ftit mikrofon. Il-Komitat ta' Reġuni ekonomiku soċjali wkoll. Imma l kummissjoni issa mill-2013 ikkonkludew kemm importanza li konna għaffas leġislattiv biex indaħlu dawn iż-żoni ġeografiċi mhux agrikoli fija. U l-Kummissjoni sa minn seċċur wara eh, taw bidu għal konsultazzjonijiet illi spiċċat fis minn tal-2014 u li kien favorevoli ħafna għal qafas leġislattiv. Suġġetti li jiena eh, nitkellem ħafna fuq fuq il-post mal-SMEs illi jistennew din l-għajnuna għaliex ħadd wiċċob ma' ħafna kompetizzjoni illegali, zleali, minħabba kumpani ġejn il-barra mill-Ewropa li qed jipproduċu prodotti li mhumiex ġenwini. Allura l ideja tajba rida tajba għademek imissa qegħdin l li stennew issa għata taqbizlu. u allura l-Unjoni Ewropea issa trid li jikolla bizzejiet ċans li kont tista' tirreġixxi skont ħtiġijiet li għandhom l-SMEs u għaliex inkun naf allura x'inhuma l-pjanijiet tal-qaffax leġislattiv għal dawn il-impriżi mhux agrikoli ġeografiċi. Grazzi. Sir Van Nistelrooy, grazzi President. Inti il-persuna tal-multiplikatur. L-affarijiet inbidlu sew? Fl-approċ għandek eh, flus privat u flus nbanek l-ekonomija, jena nizzax mistoqsijiet l-ewel nedwar il-pozizjoni tal-startups, specialment l-scale-ups. Hemm ħafna startups, setturi differenti, mal-puntu illi bej 10 miljoni u l-100 miljon eh, ma tistax tipparaguna mal istati Uniti. Tajna l-ura f'termini ta' ċifri għandek il-75 miljon mill-istati membri kull ġimma titkellem dwar e, xti adottat u dan it-take-up kif manifesta ruħu għanna l-istess ħaġa l-scale-ups u l-startups fuq l-ekonomija ċirkolari bla dubju nistaw namlu pass il qoddim permezz ta' prodotti ġodda, diment li ma jkunniex dan is-suq intern komuni bl-istess standards ta' xinu ħela eh, u x'mhuwiex hemm ħafna konfużjoni hawnhekk u qed nitilfu l-opportunitajiet għal daqstant napoġġa bisħiħ il-fatt li għanna dal-elementi flimkien fejn il-portafol tiegħek. Għaw iktar kummenti? Mela, le, żewġ talbiet minn ħati għaj. L-ewwel nett dwar il-passaport tas servizzi Jena dil-det ġobni li konna passaport ta' din ix-xorta li jfisser li kollok bżon turi li inti konformi fi stat membru u tista' tieħdu f'28 oħra, però kont imħasba meta smajt il-Eurochambr illi jirrappreżenta diversi semmis illi qalu ma jridux dan għaliex jaħsbu li bekk għan nispiċċaw f'sistema komplikata settur b-settur u nispiċċaw neħlu fin-negozjati għal żmien twil. Għal daqstant hemm differenza ta' viżjoni ta' xi fisser passaport tas servizzi l uħud u xirridu huma. Għal daqstant l-ewwel mistoqsija tiegħi hi nistgħu xforsi għattu daħin ma' partit interessati li xekk l-affarijiet mhux qed jaħdmu għal Euroxambr illi jirrapprezentaw da' tip ta' fornituri, minn mela allura dan punt ta' tħassib serju huma jixtiequ informazzjoni aktar aċċessibbli fuq informazzjoni transkonfinali u l-portals li suppost waqfu ta' t direttiva ta' servizzi li mhumiex jaħdmu kif supposta biex jiżguraw illi fornituri kunu jistaw jiksbu din informazzjoni. Din l-ewwel mistoqsija ġenerali għalfejn m'hemmx appoġġ mill xamx x'nistgħu nagħmlu aktar. It-tieni mistoqsija fuq it-neħija ta' burokrazija u l-agenda l-regolamentazzjoni aħjar. Kont ħadgost ġmaħ nisma l Timmerman Timmermans jgħid illi jittama illi iktar tnaqqis tal-burokrazija jiġi minn konsiderazzjoni minn isfel għal fuq permezz tal-pjattaforma Refit. Tħalt online u ħares lejn il-pjattaforma Refit u l-kampanja Neħu l-Peace għaxirten nħedġu in-nies sabiex jekk jiltaqgħu ma' burokrazija jirrapportawa. Ma l-weblink tant komplikata li trid nizzel isi.europa.eu e slash expertise slash hyphen change etc. etc. ma tispiċċa qatt. Jien nsiba diffiċli ħafna li tajt rapporta fuq stazzjon ta' radio u najda l-indirizz Inna sepp il web link katrettape.eu hija disponibbli. Nistaw jekk joġobkom minn waqfu għada l-lejla nużawa u nużaw din pala link. Grazzi. Grazzi, ħafna idea tajba ħafna. Fuq. Proġetti digitali FCN xi 10% trid inqas minn 10% tal-proġetti li għamam ta' il-kategorija proġetti finanzjati u meta bdejna ħsibt illi se jkollna ammont ikbar jew l-investiment digitali jirrappreżenta rwol aktar ċentrali ma sissa dan ma jidhirx li huwa l każ. Ma nafx il-pipeline li jeżisti jinkludix investimenti digitali, ma sissa dan huwa r-riżultat. Kifet, ħafna mill-proġetti FC għandhom xaqsmu ma l-enerġija, l-użu ta' enerġija li tiġġeddet, effiċenza l-enerġija, eccetera, eccetera. Elementi kollha importanti, imma forsi hemm bżonn ta' imbottatura għalkemm mhux aħna rridu nagħmlu għal Kommissjoni mhux dik li tittażel proġetti. Huwa fond imbażat fuq id-domanda għandu jkun hemm anke finanzjament minn investituri privati. Irridu nkomplu nqajmu l-arfin fis-settur sabiex naraw hemmx bżonn ta' finanzjament bħal dan. Opportunità tajba sabiex nimbuttaw investiment digitali f'ċertu pajjiżi, pajjiżi li jaqgħu taħt il-proċess ta' koeżjoni li nużaw fondi strutturali flimkien ma' FC u bekk hawnhekk nista' nimmaġina li ċertu infrastruttura bażika, investiment infrastruttura bażika hija meħtieġa. U din tista' tinkludi investitur privat sabiex jiprovdi investimenti u dak li hemm bżonn. Sfortunatament ma nistax inwieġeb il-mistoqsijiet jekk relatata mal-VAT ma niftakarx dil kwistjoni kienieċ parti mill-nakiet n u le, pero naġġornawk. Fuq l-industrija tal-azzar, kwistjoni komplikata ħafna. U għal din ir-raġuni nhar l-erba ser nippubblika komunikazzjoni tal komissjoni fuq dan fejn se niżlu miżuri ta' x'għandu jsir sabiex niżguraw illi ikunem hemm sessu għali għal kulħadd u nindirizzaw l-impatt negattiv tal-produzzjoni pajzi paċċina fil-waqt li nżommu s sbiqtana miftuħa unkomplu natu kasta ta' dan kollu l-kwistjoni li l-sfidi u magbar ħafna palissa ma tistax tindirizza l-kwistjoni billi tuża miżura jew tnejn. Irridu firxa sieħa ta' miżuri u dan jikkludi strumenti ta' diffiża f'termini kummerċali li jkunu aġġornati u rridu ngħinu l-industrija sabiex tinvesti fil-ġejjieni u ntejbu wkoll il-produttività. Però fuq dan nerġaw eh, nifskemmu nal erba investimenti FC ħolqux valur miżjud. Din hija ħaġa ċentrali ħafna għaliex bħal kull minn segwa jew ipparteċipa f'investiment FC inizjalment hija mitqisa bħala valur ċentrali. Għandek finanzjament ta' 70 biljun madwar id-dinja bejtu ieħor u FC għandha taqbżu dan l-ammont, għandha tikkonċentra fuq oqsma differenti, oqsma viabli ekonomikament, jikunu bankabli miktar riskju minn dak li jista' jiffinanzja waħdu settur privat. Kont qed niddiskuti l-kwistjoni anke ma' CEO Molderer minnaħa tal-Komitat tal-Investiment u jaf li dan huwa l-każ kull proġett li jażlu suppost u ma tajbin bizzejiet imma ma jistawx jiksbu finanzjament esklusivament mis-suq privat dan huwa importanti wkoll perspettiva differenti, perspettiva oħra għax m'għandux nkompetu ma' flus privat. Flus privat jagħmel li jista' nippruvaw ninkoraġġuhom imma dejjem għandek investimenti illi jeħtieġu xi tip ta' appoġġ pubbliku. Għandikom eżempju interessanti ta' FC xista jagħmel fid-Danimarka u waqfu font illi ser jiffinanzja enerġija li tiġġedded fit-tramuntana tal-Ewropa, l-font u wieħed normali. Imma differenti fit-sens li FC jipprovdi ekwita l-insaf Junior President meta mqabel kwita liħar u dan jorbot fondi ta' pensjonijiet ma' fondi ta' investiment. U din l-ewwel darba fejt nisimgħu li fondi ta' pensjonijiet qed jinvestu proġetti ġodda ta' teknoloġija li miex proġetti kbar ħafna jistgħu jkunu eh, ta' livell zaħiru u medju wkoll. U hawnhekk FC iġib miegħu valur miżjud. Minajru, Dan ma kienx jiġri bażikament. Dan modell tistgħu tikkupjah? Tistgħu tgħaddu l-messaġġ anke fil-pajjiż tagħkom? Jekk tridu informazzjoni fuq istituzzjoni finanzjata tistgħu issibu l-informazzjoni fuq is-sit elettroniku. U ħafna drabi meta żorda l-Parlament pala kellim diversi avvenimenti fejn ippreżentajt eh, eżempju taqba prassi u importanti li eżempju pal dawn nċerduwa madwar l-Europa u nqajmu anka l-fin fost investituri privati. Fuq indikazzjoni ġeografiċi ma stax niftakar nista nsemmihom f'kuntesta titi TTIP aħna dejjem għadna li dawn huma parti mill-proposta tagħna, però l-mistoqsija kienet kemm xejn differenti, nista' forsi anke nibatlek mistoqsi aktar tard. Scale-ups u startups? Jonathan Hill se joħroġ bi proposta konkreta fuq uh, fondi ta' venture capital, aħna nixxu noħolqu fond ġdid fejn naqdu flimkien Resources esistenti dell-Unjoni Ewropea sabiex id-daqs tal-fond ikun xi ħaġa bħal 500 miljun euro li minnhom nofs jiġu mis-settur pubbliku bqija mill-privat. Dini waħda mill-proposti konkreti illi ser joħorġu sal-pawza tas sajf lantana u li noħol u fond ta' fondi Ewropej li kon jista' investi venture capital funds sabiex jgħinhom jikbru. id daqsu ta' 60 miljun u l-flintu ta' 280 miljon, ġveri daqs importanti anka taħda l-aspet. Għalix iktar kemm ikun kbir il-font, iktar ikollok eh, riskju meħud l-unjoni tal-soktali kol t t tejdan, u kol f-sigin se jintuża għal finita scale-up, jista għamil investiment dirett fi scale-up, jew jista u kol jammela per messa fondi differenti. Dan huwa messaċċut li ħafna, jekk joġobkom resquħ d-dim persuni li ma valut fis-settur tal-venture capital passaport tas servizzi ser nibdew konsultazzjoni pubblika fuq dan u grazzi ħafna tal-li qajjimt dil-kwissjonik importanti li rridu niġbru anka feedback minn dawk li ser jibbenefikaw minn dan il-passaport. Nemnu illi nistaw namlu l-affarijiet b'tali mod illi nejnu l-fornituri zar u modji sabiex jaħmu mod transkonfinali. -trans Hemmhekk hemm tħassib nixtieq nisimgħu għal daqsan nistew eh, nibdew konsultazzjoni pubblika għandna idejat li se nresqu. Illi mux proposti formali fihom infusta stammaħan nibdew nispjegaw x'qed naħsbu mbagħad niksbu tal informazzjoni u naraw fejn nistgħu naslu. Jiena nixtieq illi nsibu mudell sempliċi u effettiv illi tassew jgħin lil semis Madonna kollu t-ridu naraw ġdejt eh, ser nġbru, grazzi. Can you help us to find a snappier name for the cut red? Or si eh, ħora l-sit elektroniko cut red tape, jekk kien inkella l-Komissjoni se tiġi akkużata li edha tipprova eh, titfen l-affari u tinjora. Grazzi ħafna. Ma nafx l-membri u miex konxi il il-feedback kollu mid diskussjonijiet mill-att strutturali mbagħad naqdof flimkien fi diskussjonijiet li jkollna bejters tal-komitati u l komissari fil-produzzjoni tal-programm ta' ħidma. Iġifir, ħalli rifa li ġeja meta nerġu nil-taqaw f'clusters tal-komitati tal-ċerżu tal-kommissarji, dak kollu li kontu qed għajmu l-lum jerġa jissemma f'din il-ġurnata saħħa tal-laqat imma tibkun hemm konklużjonijiet miż-żewġ naħat illi jgħinu nifformaw programm ta' ħidma għas-sena l-oħra daqstant huwa importanti ħafna grazzi tal-mistoqsijiet. Um, now I will go to the chair's announcements, which are normally made at the beginning of the meeting. Mela. Għanamel, ħanajdilkom l-ħabar li suppost kien namel fil-bidu ma' persi kellekom, bissi ħana kollha minn minnhom issa, mela. Sempliċement biex nfakkarkom li dan huwa web streamed, il e meeting applikazzjoni e-meeting hija disponibbli għal membri kollha l-assistenti u l-impjegati il-verżjoni ġdida ta' newsletter u kol hija disponibli proset grazzi. Punt li misfuq l-agenda tagħna huwa aġġornament fuq trilogu illi kienna fuq l-aċċessibilità u l-entitajiet tas-settur pubbliku iżda ir reporter qasija hawnhekk. Jifiri, nistanaw nabsu l-punt li jmiss, mbatt nerġaw l-għura dan il-punt iktar għoddi. Jgħoda fit fitriqta, le miex ċeja. Okay, I try, might try and see if we can find a little bit of time tomorrow. Forsi son defsu għaxem kien xeħin għada. Nabsu ma s diskuż ma rapporter, tajib. U għadġarnament fuq trilogu fuq il-tamir mediku u fuq il- tammi diagnostiku mediku in vitrio. Għaj, kunem kollega li għat titkellem fl andrea Schwab. Jek, ma jifutax jibħan għaralkom dak li ħeja li kom Andrea Schwab, Għalli xwa dispiċu ħafna li mistax ikun fosna. U talabni l biex namel il-rapport li jgħid. Sitt trilogu fuq il-tamir mediku diagnostiku in vitro seħ frar 2016 u dan kien l-ewwel ċiliku taħt il-Presidenza tal-Olanda. U n-naħat kollha jistennew li jkun hemm il-konklużjoni tan-negozjati taħt il-Presidenza attwali Olandiża. Il-kapitli kollha u annessi tar-regolament kważi kollha nfetħu għan-negozjati. Sissa, u komplejna negozjati fuq għatta punti ewleni. Issa l-element ewleni sa' s-sitri trilogu mill ta' imko led id-diskussjoni fuq il-studju u anki l-ambitu. Issa, kapitlu 5. Istudju fuq l ozami l-eżaminazzjoni fuq il-tamir li huwa mediku li huwa ta' livell li ta' riskju wassal biex ikun hemm ta' kompromess bej il-partit involuti u aħna ħriġna proposta għabbażi tal-proċedura tal-Konsil fuq l-ambitu fuq dan it-tamir u għablet li tneħħi l-emendi fuq il-detalji notifikati speċjalment. U l-Kansil ħareġ f'tekst fil-27 ta' jannar f'Koriper u jillimita ftit l-ambitu tal-Parlament Ewropew u l-kriterji li fuqhom il-panel tal-esperti seta' jagħżel illi japplika l-proċedura kif ukoll illi ħassar il-atti delegati, dispożizzjoni tal-atti delegati li permetti lill kommissjoni li tirrevedi l-ambitu fil-ġejjieni. Issa fuq l-ambitu, il-Kunsill aċċetta eh, skop eh, ambitu iktar wisa inkluż tamir ta' klassi B bil-għan li ineħħu mediċina. u dan jinkludi wkoll pompi tal-insulina. Imma dawn neħew ukoll tamiri li għandhom xaqsmu ma' il-ċelloli tal-ġisem. U aħna aċċettajna naddataw dan l-ambitu kiex fi kazajra biex naraw illi il-klassi tlita kollha plantables kif ukoll minn mediċini li jiġu amministrati jkunu koperti imbagħad fuq li nestendu l-ambitu. Il-Kunsill hawnhekk ħassar dan il-punt mill-proposta tal-Parlament li maċċettawx illi nemendaw l-ambitu tal-proċedura. Il-Parlament Ewropew għalu ah, li problemi għax jista' jkun li joħroġ tamir ġdid fis-suq u li wieħed jitaħares iktar fid-dettal ta' kif qed jista' japplika din il-proċedura kwistjonijiet oħrajn. Il-Kunsill se jeżamina dan u jerġa' lura għal dan il-punt. Issa fuq il-miżati. Il-Parlament Ewropew il-pożizzjoni kienet illi il-kumpaniji m'għandhomx iħarsu miżati biex ikopru l-ispejjeż ta' ta' mizati addizzjonali tal-klinikali, ta' li għal ċertu imprizi żgħar għandhom ikun hemm tnaqqis. E, e, fil-fatt dawn ikunu ta' 50% l-iktar iktar u bqiegħed ikun kopert mill-Kommissjoni. U mbagħad niġu għal SMEs ta' ikollhom jerġa' iktar skontiet fuq din tal-50% li jdu jħarsu. Sissa ma tlaħaq ebda Sissa, hemm ċertu problemi ta' konsekwenzi finanzjarji li l-Kommissjoni fuq il-proposti u l-ura hemm bżonn ta' kompromess jiġi diskuss. Il-pożizzjoni tal-Konsill huwa li xi ħadd iġi iħallas il-proċedura u f'dan l-istadju huma l-kumpaniji li jagħmlu dan. Iżda fuq il-proċedura, l pożizzjoni kienet li l-tamir kollu jridu jkunu referuti l-Kommissjoni illi jiddeċidu fi żmien 15-il jum għabbażi ta' ċertu kriterji fuq jekk jirreferuhom mal panel tal-esperti għal eżaminazzjoni iktar iktar fil-fond. il konsil proponew illi il-tamir kollu irid jiġi referut għal panel tal-esperti li ħajkollu 20 jum bat biex jaraw jekk għajadux o jaddux opinjoni. il u koll irristrinġu il-kriterja għal eżaminazzjoni u dan ġi aċċettat mill-Parlament waqt li l-proċedura tal-direct referral lej l-esperti lej panel tal-esperti għadha tiġi diskussa l-Konsil għadha trid eh, twieġeb il-mistoqsija ta' x'jiġri meta l-panel tal-esperti ma wassalx opinjoni fi dan is-60 jum illi għandha għad-dispożizzjoni tagħha. Mbagħad eżaminazzjoni għal klassi D u din il-klassi il-raba klassi miex meqjusa fil-proposta li xil-konsili qis illi tamir sa riskju għoli jaqaw taħt il-provizjoni il dispozizjoni attwali li għanna f'artiklu 40 fejn klassi D kollan kidok minor specifikazzjoni tekniċi għandhom jiġu eżaminati minn laboratorju Ewropew u l-Parlament Ewropew irrid jikompli jikonsulta mal kommissjoni illi fil-fatt klassi D minnajr dan il-speċifikazzjoni teknika jiġu eżaminati skont kif xi mill-Konsil. Grazzi. Thank you, Rosa. To, to summarize, I think a lot of us have had emails and contact about this ħafna kienu f'kuntatt magħna fuq din id-direttiva. Ma nafx jekk hawn xi ħadd mill-uffiċċji ta' Andres li qiegħed hawnhekk jekk jew iva, grazzi insomma tal-li ħejjejtu dan. Iżda mod partikolari fuq xi ġri li dawk il-tamin reżistenti. Ġviri per meta inti kollok operazzjoni fejn bidel l-adam tal-ġemp, per jew tal-qalb, Zitta eh, toqta minn proċess autorizzazzjoni ġdida u dan ifisser illi ti kollok xtib ta' dewmin fl-aċċess għal konsumatur biex eh, imbagħad inti dan jippruvaw eh, jiksbu dawn il-tamir mediku. Eh, naf li Andres kien qed jaħdem sfiq biex jara li din id-direttiva ma toħloqx problema hekk kif qed tiġi implementata, ġifieri forsi jiġifieri barra minn din is-sessjoni jridu naraw li pożizzjoni ta' imkow qed tiġi diskussa kif suppost. Għaliex xi tant issa inna nkarkru bija din, tant inna bitrilogi issa, jiena kont li fimtu għal l-imkow issa ħaddi din il-pożizzjoni l-konsumatur irrid ikun jista' jkollu aċċess għal dawn il-prodotti anki tul din il-periodu ta' tranzizzjoni. Ġifieri koordinaturi forsi jkunu jridu jiverifikaw il-pożizzjonijiet tagħhom fuq tal-punt il li mis fuq l-agenda. L-opinjoni biex ikonna sejm ġdijt enerġetiku għal-konsumaturi, Kaja Kalles, 72 emenda 3 u kien laqa ta' shadows ġimma li għaddit fuq emenda ta' kompromess u aħna votajn votaw għada u għessa sernadi il-kelma lil Kaja Kalles biex jisimaw ftit fuq l emenda ta' kompromess. Aħna għanna għatmin emendi u snej minnom huma li natu kas għala xi importanti. Nawel net ir-rwol tal-collective switching campaigns ikkampanjaw biex ma jirqux dawk tal-konsum tal-enerġetiku u l-implementazzjoni tar-regoli li huma marbuta ma' prassi kummerċjali inġusti pal huma kooperazzjoni bejn awtoritajiet differenti kienem sejħa biex intejbu il-ġarezza u trasparenza tal-kontijiet inkluż il istruttura ta' prezzijiet ċifiri raġuni in partikolari jekk anki jekk il-konsumaturi jridu jkunu iktar involuti huma mhux qegħdin jaraw benefiċċju biex nimoderaw il-demanda tal-enerġetika għax anke jekk il-prezzijiet huma baxxi, il-mizzati tan-netwerk u tax-xi oħrajn għadhom għoljin u l-impatt li ma nimoderaw id-domanda mhijiex naħseb Għalhekk il-regolamentazzjoni tal-prezz ħafna drabi eh, jolli il-spejjeż għall-konsumaturi, speċjalment l kar vulnerabbli. U għajak li damlu phasing out u regolament tal-prezzijiet un fitxu mezzi oħrajn minn flok illi prevjenu l-faqar enerġetiku. Iżda jekk aħna fl-ħar mill-ħar għandna enerġetiku li jaħdem mod tajja li jkun kompetittiv allura jagħtik trażlet il-konsumatur, mela dan ovvjament ħalli niżel il-prezzijiet, għalek il-prezzijiet. Allura mbagħad kien meta jkollok effiċenza politika ambizjużi fuq ir-renovazzjoni tal-bini u żolament u anki il-qodda diġitali. Mela mbagħad dak il-każ dan ħajnaqqaslek il-prezzijiet enerġetiċi għal konsumatur. Jiġifieri naħseb illi il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni waħda eċċellenti biex aħna nagħtu ċans li konsumaturi li jkollhom kontroll aħjar tal-konsum enerġetiku tagħha u l-kompromess ikun ukoll rifless hemmhekk. Ma jfissirx illi kulħadd irrid isir konsumatur iżda e, irridu prosumatur, iżda irridu jkunu jistaw e, isiru konsumaturi aħjar jekk ikollhom lodda b'xirqa u jitessena bil-ħerqa għal kommenti ta' kongrazzi. Antonia Lopez Ix-xedu tal-PP soltu mhux qed hawnhekk. mux jietanek bħalissa bil-eda. Għalek Bosan bil-ġana tal-SND u kol mux jietaw. ċifiri, għandek interess kbir għawi ta' tal-kontijiet enerġetiċi ta' konsumaturi tagħna. ċaħat ħaj jitkellem f'issimam, simam Le, ma nerġaw l-ura li għal-talja, inti tkun titkellem fis-semi sijara unik, grazzi. Iva, sorpressu huwa xedew tagħna. Jina kol ma nistan nagħmel huwa għalin, ingrazzja Sinjor Kalles ta' xogħol kollu li sejjer jista' jappoġġa l-kompromessi kollu għahna. Nappoġġa nappoġġaw lil dawk jifika fuq trasparenza u l-kompetizzjoni aħna ħassu li ħadd mill-punti u l-għanina u nekkum li għanna bżon pjattaformi li jenju konsumatur illi jibidlu, per eżempju lodda ta' tqabbil, għax ħafna nisma jibidlux għaliex ma jifmux eżattament x'inhu disponibli x'mhuwiex. Allura importanti li inti jkollok mhux biss kompetizzjoni, imma inti kollok għodda ta' tqabbil u kapaċità li tgħin il-konsumatur jifhem x'inhu ma differenzi, x'hemm u x'm'hemmx u jistgħu jibidlu kridu. Hemm eh, għan xi problemi b'xi lingwaġġ li qed jintuża għal faqar enerġetiku imma fil-verità l-faqar enerġetiku jinsibuh meta m'hemmx biżed kompetizzjoni għaliex m'hemmx kompetizzjoni m'hemmx inċentivi li inti tħoqar prezz. E allura dan naraw ħafna sati membri li m'hemmx biżed kompetizzjoni fuq post tas-suq. Jien naħseb personalment indispiċċa bil-faqar enerġetiku fl-Unjoni Ewropea minħabba wkoll il leġizazzjoni ambjentali l-ispejjeż li aħna żidna mal-kontijiet enerġetiċi fuq livell tal-Unjoni kif ukoll fuq livell nazzjonali u fir-Renju Unita minna dan. U l-problema hija hawnhekk li hawnhekk il-kontin inżidu l-ispejża għall-konsumaturi imma bosta drabi huma spejjeż li impoġġuhom fuq spallejn dawk li ma jistgħux ħalsu u allura dan jwasal għal faqar ta' enerġetiku. Iżda minn ġenerali għanna nistgħu nappoġġaw il-kompromessi e kif il-huma ningrazzjaw ir-rapport għaw ta' xogħol fi kollha taħ grazzi. Thank you. Would and it e- Grazzi ġaħt li xie jitkellem għonek. Jimporta forsi tistenna ġiex sekondi allura sakemm nistennew l-Antonja għax hawn qiegħed fil-fatt biex jitkellem fis-semi PP. Soffrattant, ċittadini. Eżis kollegi, l-ewwel qed ningrazzja l-kollegi kollha tal-kontributi tagħhom. Jiena kontenta li l-biċċa kbira mill-emendi u mill-grupp tal-SND. Ikolli ngħid li aħna kontenti bil-kompromessi fuq il-collective schemes u unfair trading practices għaliex il-konsumatur il-konsumatur Ewropej ħafna drabi ma' vitmi ta' dawn il-prassi kummerċjali inġusti, speċjalment ma' meta jiġu ħabtulek il-bib biex ibjawlek. U allura rridu naraw illi rridu natu iktar seta' lill-konsumaturi u jkunu iktar attivi biex dan għandandu għandu jkun l-għanew l ta' dan il-dokument. Fuq kompromessi li diskutajna ma' Shadows, il-grupp tal-SND sa' jappoġġom kollha lif il-emenda ta' kompromess numru 2 għaliex il-konsumaturi vulnerabli huma fiċ-ċentru tal-prijoritajiet tagħna u aħna ma nistgħux naqbdu nħalluhom ehm, e, għal-ħnina tas-suq. U allura ehm, e, konna ċari u għalek mux aċċettabli dan il-lingwaċ. Nixin ningrazzjaw kol il-kollegi kolla li introduċew elementi ġodda fil-board, per eżempju, elementa tal-iza fuq il-monopoli, jew anki elementi ta' olga fuq il-biddel il-mezati. U s-servizzi enerġetiċi għandhom ikunu trasparenti, e, bebda e, mizati mhux ġustifikati li jkunu imposti minħabba l-pożizzjoni dominanti ta' xi ħadd fis-suq. Grazzi. Antonio, tixtieq titkellem fis-semi Għana kena l-ewel sensila ta' diskussjonijiet ma konċa unek ġifir għan irġaw nduru għattini ramt. Ġifiri Antonio. Iva. Iva, ġejt fil-ħin. Għad jt fil-ħin, ġodom laqas bissu ma l-erba u nofs. Għan waqfek għonek għal sekonda. Fl-agenda dal-laqa ija titupposta tibda fl erba u għad tamil l-istess għarrija għal kulħadd mux qed eh, inċanfrek jien imma din dejjem hija aġenda flessibbli ġifieri jekk ċertu punti mm, jista' jkun illi jispiċaw niddiskutu għam qabel. Eh, allura jekk jaġobkom informaw il-membri ta'kom. Eh, jekk joġobkom iftakru li l-affarijiet jistaw jinbidlu iva grassi tanti naf sibli li jina għatmamilt kommenti tal-lum eh, fuq għad il-bicċa ta' xogħol. L-lum bis qed kommenta fuqha. Għax qatt ma l-mentajt fuq għaddi. Eh, meta laqat bdew qabel jew wara jien dejjem kon nistenna bil-paċenzja għal biex nitkellem. Jina sepp kienet ħaġa tajba li aħna kena li kena fil-Strasburgu e, aħna kena tmi kompromessi jina sepa li pipi għana li kontribuxu għal opinjoni soda għal kemm ikolli ngħid li il għali kena ma' kollega kalla si waħda tajba u għatma ħloqna edha problema fjuba. Maħseb li nistaw għada nibatu messaċ tajjeb u ċar jek dan il-rapport jiġi approvat u b'dan il-kumitat li naħseb li importanti li aħna nimpozzu dan il-messaġġ minn imkom illi aħna rridu integrazzjoni ta' tal-swieq enerġetiċi tal-bejħ bil-minut li jkun aktar trasparenza hija xi ħaġa li l-kollegi tagħna mill-gruppi differenti ġew iddiskutew ukoll u aħna wkoll fuq l-istess livell ta' mira. U aħna rridu nagħmlu ċertu xkir li eh, waqfu jxekklu ċertu miżuri għall efficienza enerġetika e aħna għambijaw il-kontratti prezz dinamiku, il-enerġija ġdida l-kumpanija tal-ICT u li zbuħet jista' jirġa jbih l-enerġija u li ħan għamlu monitoraġġ ta' rekomandazzjoni 2020 2012 skużawni fuq il-smart um, meters, il-meters aqlin u intelligenti u smart grids biex mużon implementaw il-politika enerġetika tagħna u aħna rridu iktar ċarezza u trasparenza brabta mal kif nittrataw ċertu il-menti kojużi u aħna nagħmlu wkoll illi taxxi u l mu mhumiex relatati ehm, m'għandhomx daħlu f'dawn il-kontijiet enerġetiċi. Grazzi u għal darbohra grazzi tar-rapport naħseb li qegħdin kollha għallinjati fiħsib ħsieb tagħna. Kaja. tixtieq terġa' titkellem lej ma tantx għandi xi ngħid fil-verità. Mhux tant kontenta illi l-SND ma jsawx appoġġaw il-kompromess numru tnej minħabba aħna wkoll ipprovajna indaħlu l-emendi hemmhekk iżda dak li rrid ngħid huwa li e, jiena nifem illi il-suq huwa e, jelinja ħamra forsi jew xaġa li qiegħda tal-arma l-SND imma fil-verità liberalizzazzjoni f'xi postijiet waqgħet il-prezzijiet u anki żidet investimenti dawk is-swieq. Ġifieri bażikament dawk il-pajjiżi kollha fejn inti għandek iktar kompetizzjoni il-prezzijiet huma iktar baxxi ġifil konsumaturi benefika hawnhekk ukoll Għaxver mux għaddina l-għajnejna għal kussjoni ta' faqar enerġetiku ma fl-istess ħin. Importanti illi aħna mlu ċara illi aħna ma nistawx namlu dan billi nħarsu ta' xie addizjonali sussidju xnafjen fuq il- il-parti ġifiri il-prezzijiet xi ħadd irid iħallas b'xi mod. Grazzi. Grazzi. me suġġeriment kif permettuli li s-sir sekretar tal-komitat ġivi ħna meta nbidlu l-agenda, poddi fuq l-agenda. Għax kien hemm agenda ġdid tal-komitat, din għat komitat li ħareġ nhar il-ħamis u fil pawza tal-ikel u anke nhar it-tlieta. U li huma wrew illi illi il-ħin ta' dan id-dibattitu kien ħaj jitreġġa lura għall-24 ma' nistaġġi ta nagħmlu din il-bidliet. Nibatu mail speċifikament lir rapporters u x-shadows involuti u kol anki eh, l-agenda, għaparti ġifir l-agenda, biex nagħmlu aktar faċli, x'naf li jintom it għafna ħafna informazzjoni, ma ħani provaw, insomma, ġifiri grazzi tal-li provajtu tkunu flessibli. Issa, ta' tortijaj, ma kien hemm punt qabel illi kien illi nanġornaw il-trilogu fuq l-accessibilta tal-. Ta websites tas settur pubbliku l-aċċessibilità tagħhom u minn rapport rapporter ta' Sharens kienet talbet biex jiena naqra r-rapport. Jiġifieri jekk mhix problema li kom ħana naqra r-rapport. Jiena kuntenta li naqra r-rapport minn rapporters imma jekk ġobkom innotifikaw is-segretarjat sewa jekk tridni nagħmel hekk. Jiġifieri taħares lejn min jazi, lejn konsulenti għamlek, mux notifikat, notifikaw l-offiċi tiegħi manki segretarjat. Mela dan huwa rapport dwar id-direttiva tal-aċċessibilità tal-korpi tas-sit tal-internet tal-korpi tal-istituzzjonijiet pubbliċi. Dan kien rapport li kien ħarġ fit-23 ta' frar. Fjannar aħna votajna favur il-ftuħt ta' diskussjonijiet fih dan it-trilogu u fit-18 ta' Diċembru fil kunsir kien hemm ftehim sabiex ikun hemm negozjati informali mal-Presidenza Olandiża. Kien hemm numru ta' differenzi ewlenin bejn il-pożizzjoni tal konsul u tal-Presidenza f'dak li ntixaqsam mal-kamp applikazzjoni, dispożizzjoni ta' forzar kif ukoll miżuri addizzjonali ta' taħriġ kif ukoll ta' eh, informazzjoni, aħna kellna l-ewwel trilogu esploratorju fis-26 ta' Jannar u wara kanna numru ta' laqat ta' diskussjoni ta' esplorazzjoni u mbagħad kellna wkoll tieni trilogu matul Marzu ta' din is-sena. Iżda xorta waħda nistgħu naraw li kien hemm progress matul in negozjati il-Kunsill wara li huwa lest li joqrob iktar li pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, speċjalment fuq miżuri addizzjonali kienu introdotti ħalli niżguraw li d-direttiva taħdem fil-prattika u li tista' verament twassal għall ewlieni illi jkun hemm aċċessibilità sħiħa fl-Unjoni Ewropea kollha għas-sita tal-internet. Il-Konsil wera li kien lest ukoll li konsidra b'mod pożittiv it-talba tal-Parlament Ewropew nistabilixxaw nistabilixxu skużawni mekkaniżmu ta' feedback fuq l-aċċessibilità ta' sita tal-internet u li jkollna programmi ta' taħriġ u anke kampanji ta' informazzjoni fuq il-wireless il-konsilu kol l-ħaftim fuq il-tiġa li koħna jkonna approċ regolari għal kontroll rapporti. U minkejja l s qalbu iktar li xurxin id-diskussjonijiet kienu verament diffiċli f'dak l-għandu xaqsam il-kamp ta' applikazzjoni tal-proposta fejn kien ċar li kien hemm bżonn ta' iktar xogħol li jsir sabiex aħna identifikaw it-tipi differenti ta' siti tal-internet u t-tip ta' kontenut li għandu jkun esklus kif ukoll tip ta' kontenut li għandu jkun inkluż fis-sit tal-internet. Aħna għandna nkomplu x-xogħol tagħna fuq il-livell tekniku ħalli nkomplu għaddejjin bitejjija matul trilogu li ġi li ġej li għandu jsir fis-26 ta' April. Dak kien dak il-rapporter tal-abnisa biex naqra Jienet nerċivi ħafna e-mails minn ħadd il-partijiet interessati dwar dan is-suġġett tal-apps jekk dan x'ħaj kopri l-apps apparti mis-sit tal-internet u naħseb billi aħna qed nexxina nagħmlu tertu progress fuq dan ġifieri. Aħna kellna diskussjonijiet li kellhom tendenza li arbuna lejn riżultati pożittivi matul l-aħħar trilogu li jindikaw l-instone kopri l-apps kif ukoll is-sit tal-internet. Ningrazzjakom. So I think we're going to have a five minute break whilst we wait. Ħaniqfu l-ħames minuti sakemm ma jaslu il-rappresentant tal-Kommissjoni ħabba li il-punt li jmissu l-aħħar suġġett huwa preżentazzjoni tal-Kommissjoni fuq is-suċċess tal-rekwiżiti l-aċċessibilità għal prodotti u servizzi. Iżda l-uffiċjal tal-Kommissjoni Manuela Gerling għada mhix hekk. Is this um, Director Manuela Gilling? Yes. Welcome to a Oh, xaħat li jaffejna dar kollega Manuela Gilejn. this Director Manuela Geleng? Okay. Waslet id-direttura eh, Manuela Geleng? Tajjeb, etniħu gost li għadawik. Nishtiq infakkarkom u jekk irġobkom waslu l-messagġ tal-Komissjoni. L-agenda stan kultant jiċal konna n-numru ta' suġġetti li niddiskutu għom qabel. Kienem numru ta' kollegi li l-om għaw kwarta jistennew. Ġifiri, meta ħna nibatulkom l-istedina, jista' jkun illi jikonna diskussjoni daqsxejn iktar qabel. Mħabba li aħna ma nkunux nafu eżattament meta ħatkun id-diskussjoni. Ġifiri nitlob li kull il-kollegi sabiex taslu ftit kmieni, iktar kmieni mill-ħin li tajnikom u U li għallokajna l-laqan kella, aħna nkunu għatindumu iktar, ikonna nuqoddu nistennew ma nimxux bil-mod fluidu li nishtiqu nimxu bieħ aħna nixtiequ li kieku intom taslu fil-ħin jew forsi ftit qabel ħalli tgħinuna. Tajjeb, mela, il-proposta tagħna hija għal direttiva dwar rekwiżiti tar e, accessibilità għal prodotti u servizzi, rapporter huwa il-Viċi President tal-Kumitat Robert Rushford li huwa rapporter. Aħna nagħmlu prezentazzjoni tal proposta tal tal proposta tal kummissjoni għanna bosta tal-biet għal-kjerifika minnaħa tal-Komitat ta' Trasport sabiex jipparteċipaw aħna ma ftemniex għadna fuq dawn it-termini iżda na nagħmel skambju ta' jitri palissa magħhom ma' dawn il-Presidenti ġifieri issa nixtieq nistieden lil Manuela Galeng sabiex prezentanna din proposta. Grazzi ħafna. U skużawni tal-li kontart, jina kelli laqa u għagġilt kem stajt, naf li wasalt eh, ftit tart, ħat nota tal-kommenti tijaw, tas-suġġeriment li għamirt li u tinkwetax id-darba li bis li nerġa' ikolli nkunaw jieħa nasal fil-ħin ħabba li dan huwa eh, fajli għal qalbna ħafna u li aħna qegħdin nistennew bil-ħarqa li u nistgħu kom ġifiri l-att tal-accessibilità Ewropew. Għanna xiftit slides naf li ma nistawx nurgu għawkom. Issa iżda nistaw nqasmu għomkom, nqasmu l-kom kopja stampata aktar qoddim. Ma dak li aħna nishtiqu namlu Illum għal nwiġbu għal ċertu mistoqsijiet l tal-fejn aħna proponina li konna l-att tal-accessibilità min jista' jibbenefika minn dan l-att x'inhuwa kopert minn dallat mux x'mhuwiex, kwistjonijiet ta' proporzjonalità u sussidjarjetà u it-timeline u timetable ta' dan lat. Mela, itkellem dwar il-fatt tal-fejn għandna bżonn tal-aċċessibilità u r-reġinijiet ekonomiċi għal dan. L-ewwel net aħna għandna bżonn l-intejbu l-funzjonament l intable l funzjonament intern għall-aċċessibilità ta' prodotti servizzi aħna dan nixtiequ nagħmluh billi narmonizzaw ir-regoli tal-aċċessibilità u niżguraw li jkun hemm ċirkolazzjoni ħilsa tal-prodotti u servizzi aċċessibilità li jom ħalli bekk naffaċilitaw ix-xogħol tal-industrija ħalli bekk insaħħu l-kompetizzjoni naraw li jkun iktar aċċessibilità għal prodotti u servizzi bi prezzijiet iktar kompetittivi aħna nafu li għandna su u dan l-att tal-aċċessibilità illi fil-fatt ħajkollu eh, eh, impatt pozittiv fuq 80 miljon persuna li għandhom disabilità u 20% tal-popolazzjoni Ewropea li qegħdin isiru iktar anzjani. Is-soċjetà tagħna qiegħda ssir iktar diġitali, miżuri madwar id-dinja qed tieħdu sabiex aħna ntajbu l-aċċessibilità tal-ICT u l-industrija tagħna fl Ewropea għandha tlesti ruħa li tikkompeti fuq il-livell globali. Mela, x'inhu ma l-obbligi legali? X'inhu ma raġunijiet legali anzi għal aċċessibilità l ewwel nett aħna għandna ċertu obbligi fuq il livell legali għandna l-Konvenzjoni ta' ġnus maqawta dwar dettijiet ta' nies b'diżabilità illi daħlet fis-seħħ għall-Unjoni Ewropea fis-sena 2011, l-Unjoni Ewropea 25 stat membru ratifikaw il-konvenzjoni u tlieta mill-istati membri jisabu fl-aħħar stadju ta' fin eh, sabiex jiffinalizzaw il-proċedura ta' ratifikazzjoni. Il-konvenzjoni edha tpoġġi l-obbligi tal-partit interessati sabiex aħna naraw illi fl-industrija tal- tal-bini u koll fċertu industri oħrajn aħna naraw li dawn id-drittijiet ikun rispettati minna koordinazzjoni fuq level Ewropew huwa inevitabli li dan jista' jwassal għal nuqqas ta' armonizzazzjoni fis-suq intern. L-att tal-aċċessibilità mhuwiex l-unika mod ta' kif aħna nistgħu nieħu differenzi ta' bejnietna iżda fih dawk l-elementi li tirrikjedi l-konvenzjoni illi malli eh, ikunu introdotti u implementati dan jista' jenna sabiex aħna navvanzaw fl-implementazzjoni tal-artiklu 10 tal-konvenzjoni li fih dispożizzjoni fuq l-aċċessibilità. Issa min jista' jibbenefika mill-fatt li aħna nkunu neħina dawn l-ixkil li għandna bħalissa naturalment l-ewwel Eh, li ħajbenefikaw huma l-industrija dawk li provdu s-servizzi u l-prodotti. Il-finanzjament fl-Unjoni Ewropea jistgħu waslu għal iktar faċilitazzjoni ta' xogħol tagħna u tagħtina iktar ċertezza legali li l-prodotti jistgħu waslu għal mm, rispett ta' l-obbligi fl-Unjoni Ewropea kollha ħalli bekk ikun hemm ċirkolazzjoni ħilsa. Naturalment il-funzjonament aħjar tas suq intern huwa tajjeb ħafna u dan jista' jkun ta' benefiċċju għal daw kollha li għandhom diżabilità u anke n-nies li huma anzjan minħabba li ħajkollhom iktar għażla għal prodotti u servizzi ta' aktar kwalità. Hemm ħafna nies li jistgħu benefikaw forsi intom meta provajtu taqraw dak li kien fuq l-iskrin pereżempju meta ma kellkomx in-nuċċali tal-viċin fuqkom jew inkella provajtu taqraw l-informazzjoni fuq screen fejn kien hemm id-dawl tax-xemx tirrifletti ma stajtux taqraw jew inkella provajtu tisimgħu aħbar fuq loudspeakers xi stazzjon sorbjuża, jinnaħseb illi kulħadd jista' jibbenefika iżda l-iktar li ħajbbenefika huma l-kumpaniji sar daqs medju minħabba li dawn il-kumpaniji huma l-iktar sensittivi għal din tip ta' leġislazzjoni Għandhom riżorsi limitati illi jista' jwassal l-implementazzjoni tal-din dawn liġijiet fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u numru setwieħed ta' regoli huwa Eh, importanti ħafna u inevitabbli ħalli bekk dan jista' joffri iktar vantaġġ milli aħna ikollna obbligi differenti fl-istati membri differenti li rridu jkunu rispettati. Ġifieri għal dawk il-kumpaniji, speċjalment il-kumpaniji żgħar illi jixtiequ li jkollhom aċċess għas swieq kollha dan jista' joffrilhom vantaġġ kbir. Mela, x'qegħdin ninkopru aħna permezz tal-att tal Ewropew. Mela, ħanidulkom l-ewwel nett illi din inizjattiva illi tiffavorixxi l-utenti. ħallibek aħna norjentaw ruħna fuq strumenti tal-suq intern li diġà jaħdmu tajjeb fuq strutturi li diġà huma eżistenti. U dan huma maqsum fuq żewġ partijiet. L-għonet għanna obbligi għal numru ta' prodotti u servizzi illi jistaw kunu regolati u jista' jkollhom iktar regoli imposti fuqhom. Issa li huma identifikati bħala importanti ħafna l-konsumaturi li għandhom disabilità. It-tieni parti tal-att issarra fuq l-istess rekwiżiti eżatt sabiex aħna niċċaraw il-bżonn u t-tifsira tal-aċċessibilità fil- liġi Ewropea li diġa fija ċertu obbligi. Awek qed nirreferi għal direttiva tal-xiri pubbliku li tirrikjedi iktar aċċessibilta jew inkella il-fondi illi fil-fatt huma marbutin mal-aċċessibilta fl-implementazzjoni l użu tal-fondi. Issa L-ebda minn dawn iż-żewġ qatti ma jiddefinixxu verament x'jiġifieri l-aċċessibilità u r-rekwiżiti tal-aċċessibilità li fiha din id-direttiva għandhom jintużaw sabiex aħna nkunu nistgħu niddefinixxu l-bżonn tal-aċċessibilità anke f'dawn il-każijiet. Mela f'dan l-att aħna x'għedin nipproponu. Dak li għedin nipproponu huwa li nipprovdu qafas iktar aċċessibilità fl-Ewropa dan jista' juża proċeduri eh, iktar faċli ħalli naraw li kunem hemm iktar lokal innovazzjoni qed nagħmlu wkoll obbligatorji numru ta' ehm, prodotti u servizzi u niprovdu l-possibilità li kunem hemm standards armonizzati ħalli bekk aħna ikonna aktar konformita u nofru gwida fuq l-implementazzjoni ta' dawn ir-rekwiżiti dan. Umbat t-wassal illi nħallu f'idin l-operaturi ekonomiċi stess ħalli deċidu huma jekk ir-rispett tal-liġijiet u xi ħaġa korrenti u li t t-zomma dan ir-regoli waħna għed nżommu zommu nżommu nużaw mekkaniżmi ta' kontroll tas-suq u qed niprovdu wkoll mekkaniżmi għall-konsumaturi sabiex jieħdu azzjoni aħna qegħdin niżguraw li malli prodotti u servizzi nkun għedin eh, jizommu ma l-obbligu kollu rispettaw l-obbligi aħna nkun nistaw naraw li dawn nkun qed jiċċirkolaw b'mod ħieles fis-suq intern. Issa, iktar ħaġa importanti nixtieq ngħid dan lat għal xiex mhux qiegħed jipprovdi l net mhuwiex jipprovdi il-dettalji tekniċi ta' kif wieħed jista' jagħti servizz jew joħroġ bi prodott pereżempju. Il-volum. Qed ngħidu li għandna bżonn ta' kontroll iżda tal-volum tal-ħoss ġifiri, iżda ħna maħniġ għedin nispeċifikaw id-decibels u il-karakteristiċi tekniċi, iżda għedna li qed ngħidu sempliciment għandu bżon, għandu bżon mod ta' kif nistawnu kontrollaw il-volum tal-ħoss. Aħna maħniġ għedin nistabilixxu ġifiri illa tekniku, iżda għedin nistabilixxu biz dawk id dettalji li huma mażula fl-evoluzzjoni tal-impatt. Dan mhux qiegħed ipoġġi obbligi li mhumiex realistiċi. Hemm bosta salvagwardji fuq il-pis disproporzjonat u anka bidliet fundamentali u dan mhuwiex qiegħed ibiddel il-leġizlazzjoni li li għanna bħalissa fuq il-accessibilità iżda iżid ma regoli illi aħna għanna bħalissa nixtieq illi ngħid xi ftit kelmi issa fuq l-evalwazzjoni tal-impatt. L-evalwazzjoni tal-impatt kien infassal bir-raqam u aħna l-estejni Sana f'sissan 2013 dan ikopri 80% tal-prodott gross domestiku tal-prodott l-Unjoni Ewropea u jkopri wkoll 70% tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Dan jinkludi wkoll ċertu informazzjoni li ħadni għam riċerka li qed issir mill-netwerk akademiku tal-esperti fid-disabilità li jkopru kull stat membru u allura ituna idea tajba tal-prodotti u servizzi. Il-parteċipazzjoni aħna ħadnija u kol minn bosta organizzazzjonijiet illi din informazzjoni edha tenna nidentifikaw il-prodotti u servizzi kif ukoll l-odda tas-suq intern li jistgħu jkunu verament utli għalina. L-evalwazzjoni tal-impatt jagħtina nevalwaw bost alternattivi differenti kemm alternattivi soft kif ukoll alternattivi iktar legal leġislattivi u aħna neħejna ħamsa mill-alternattivi u mhux qed nikkonsidrawhom iktar u identifikajna numru ta' alternattivi erba minnhom li jistgħu jkunu tajbin fil-prattika. Mela dan kif jorbot mal-leġislazzjoni l-oħra li għandna tal-Unjoni Ewropea. L-ewwel nett Ek kif semmejna iktar kmini sabiex aħna namlu tajjeb għal domanda u għat-talba, aħna edin fil-fat niprovdu l-autoritajiet pubbliċi li meta jixtru ċertu prodotti u servizzi un kalla jkun għadin jużaw il-fondi Ewropej aħna nofrulhom ċertu gwida. L-operaturi ekonomiċi li jistgħu jagħmlu il-prodotti tagħhom iktar aċċessibbli jkunu jistgħu ibiħu dawn il-prodotti u servizzi b'mod iktar faċ l-amministrazzjoni pubblika. Aħna dak li għanna fil-liġi Ewropea jista' jipprovdi iktar metodi ta' ċessibilta ġifi iżda m'aħniex għedin nispeċifikaw dan kollu ġifi flatt staw taraw li l-liġi Ewropea li aħna nikkonsidraw hija direttiva ta' xiri pubbliku, ir-regolamenti li għandhom x'maqsmu mal-fondi strutturali u ta' investiment is-servizzi pubbliċi ta' trasport kif ukoll l-infrastruttura tal-trasport pubbliku għal din raġuni l tal-aċċessibilità jkolli ngħid li mhumiex mhix qed fiddel il-liġi jew il-mod ta' kif tkun implementata issa qed tappoġġaw tiffaċilita l-implementazzjoni billi ukoll tipprovdi ir-rekwiżiti għal l-implementazzjoni għal aċċessibilità. Ġifieri nixtieq nippreżentalkom issa il-mod ta' kif dan l-att huwa marbut ma' żewġ atti tal-leġislattivi. Wieħed minnhom huwa l-direttiva wieħed minn dawn l-atti huwa l-direttiva tal-artiklu 19 mela l-mod ta' kif iż-żewġ strumenti qegħdin jimxu jitfit iżda qegħdin naraw li għandhom bażi legal differenti ġifiri d-direttiva tal-artiklu 19 hija maħsuba li l kontra diskriminazzjoni tifoka fuq in-nies u tiġijiet tal-ċittadini iżda Iżda għanna u koll il-direttiva ta' kontra diskriminazzjoni. ġifir direttiva tal-artiklu 17 hija kontra diskriminazzjoni l att tal-ċessibilità għandu lan li tejjeb il-mota kif jaħdem issu intern billi nifuka fuq l-armonizzazzjoni u ħnedin nifuka fuq il-prodotti u servizzi. Iżda, naturalment, dawn it-tnejn edin jikontribwixxu wkoll l-implementazzjoni tal-konvenzjoni tal-ġnus maquda dwar id-drittijiet ta' nies li għandhom diżabilità ġifieri dawn huma tiġi komplementari za differenti ħafna u l-istrumenti li qegħdin jintużaw huma differenti ħafna. Ġifiri dawn ma żewġ leġislazzjoni li jistgħu jgħinuna u għanijiet differenti. Hemm ħaġa ħar rridu żommu f'moħħkom, ġifiri l-aċċessibil id-direttivi tal-aċċessibilità għall-internet, il-Web Accessibility Directive. Dan huwa strument li palisat ikun diskus għadu negozjat u din id-direttiva tifoka ħafna fuq is-siti tal-internet U meta żewġ qatti kienu mfassla ma kien hemm l-ebda tip ta' overlap, il-kompatibilità sħiħa bi u ieħor kienet garantita ġifieri issa li qegħdin naraw li t iktar diskussjonijiet aħna rridu niskuraw li l-koerenza u l-koordinazzjoni bejn iż-żewġ qatti qiegħda tkun garantita u t tinżamm. Mela, nixtieq ngħidilkom ukoll ftit kliem fuq il-proporzjonalità u sussidjarjetà. Naħseb li l-ewwel din id-direttiva hija fokata fuq il-fatt li aħna rridu nindrizzaw il-problemi li qed inħabtu wiġna magħhom iżda fl-istessin dan huwa qatt flessibbli fl-istessin preċiż. Qed nifukaw fuq l-iktar prodotti u servizzi illi aħna tinsibu l ġiġir differenti ħafna bej jistit membru wieħor ieħor li jistgħu jiżdiedu wkoll daw differenzi u fejn dawn il-prodotti u servizzi huma ta' relevanza Ewropea ġifieri meta intom tħarsu lejla tal ċessibilta intom tistgħu taraw li aħna qegħdin nifukaw fuq dan il-qasam milli fih niprovdu ċertu servizzi u għal dawn aħna qegħdin nipprovdu klawzula ta' Eh, maybe ġifiri l-istat membru għandu l illi japplika dawn rekwiziti tal-aċċessibilità. Dawn rekwiziti tal-aċċessibilità japplikaw biss għal lotjata prodotti u servizzi ġodda ġifiri memx il-ħtieġa illi aħna ninkludu rekwiziti anka l-prodotti illi jnom fissu u servizzi. Dawn ir-rekwiziti ma definiti fuq il-level funzjonali natajtkom u koll l-eżempju tal-volum, tal-bottuna tal-volum, tal-ħoss soħna. Introduċejna u koll Light Conformity Assessment evalwazzjoni. Bħal din ġifiri din hija dekjerazzjoni ħalli bekk aħna nifaċilitaw il-ħajja tal-operaturi ekonomiċi fsabiex aħna niżguraw li jkun hemm proporzjonalità fuq dawn l-obbligi hemm żewġ klawzuli ta' salvagwardja li diġà semmejtilkom. Waħda il tillimita L-obbligi ħalli naraw li dan mhux qiegħed iwassal għal piż disproporzjonat u apparti minn hekk aħna maħniex qegħdin nirkredju li jkun hemm bidla għal lotja ta' prodotti u servizzi. Per eżempju, l-obbligu tal-e-books hija kjedi li aħna ndaħlu ċertu karatteristiċi ta' sustainabilità per eżempju fuq l-istruttura u navigation iżda ma kellniex għalfejn aħna nbidlu l-istruttura u namlu dan l-ebook il fi hektar qed jipprovdi iktar assistenza. Mħabba li dan kien ħajbiddel in-natura tal-ebook aħna nafu illi fil-fatt L-informazzjoni għandha tasal qoddim l-awtoritajiet li huma konċernati u l-kontrolli tisi minn dawn l-awtoritajiet ukoll ġifieri hemm bilanċ ukoll bejn il-responsabilta u l-fiduċa li titpoġġa fl-operaturi ekonomiċi kif ukoll il kontrolli li għandhom isiru mill-awtoritajiet. Dwar timeline Timeline għall implementazzjoni pjanajna sentejn wara tħol fis seħħ għal periodu ta' transpożizzjoni tħol għall applikazzjoni sitt snin wara tħol fis u l-Kommissjoni għandha tippreżenta l-ewwel rapport tagħha dwar l-implementazzjoni ta' direttiva ħames snin mid-data ta' applikazzjoni. Dan ir-rapport għandu lan li jiżgura li matul l-applikazzjoni d-direttiva tibqa eh, konformi mal-mira tagħha. Biex nala, xtaqt intikom stampa ġenerali tal-opinjoni tal-partit interessati li ġbarna. Ħafna drabi smajna li l-Parlament Ewropew jitlob il-Kommissjoni illi taġġixxi u tadotta ta l atta ta' aċċessibilità għaliex hemm ħtieġa ċara l intejbu s-suq intern ta' prodotti aċċessibbli u servizzi. Ksibna feedback ukoll mill-grupp ta' livelloli għad diżabilità li kienu jappoġġaw bis anka l-approċċ fuq il-suq intern u l-potenzjal il-intejbu mod konkret l-aċċessibilità. Il-feedback mill-industrija i illi huma mħasba fuq il-frammentazzjoni u diverġenza fil-leġislazzjoni illi ser tizdi ta' kif nimxu l-qoddim fl-implementazzjoni tal-obligi mitfuqa fuqna mill-konvenzjoni. Madana kollu, bżonn nibqgħu realistiċi din id-direttiva kif għattija hija immirata ħafna tistabilixxi biss numru limitat ta' prodotti u servizzi prodotti minn computer, hardware, telefons, xiktar. Magni tal-ATM, eh, tal-tikketjar, tal-verifikar, kif ukoll servizzi tal-telefon, servizzi tat-trasport siti audiovisivi, eccetera, eccetera. Media audiovisiva, tiskużuru għal-kellima, li l minn din il-lista ta' prodotti u servizzi, dejjem ikollok prodotti u servizzi il għandhom bżonn persuni disabilita u li għal-jom sej sej bqaw taħt responsabilta tal-istati membri. Madonna kollu, ippermettu li ngħid illi persuni b'diżabilità għandhom aspettattivi għolja. Taħdanna tanka fid-dawl tal-impenji li t-tiedu sabiex niżguraw aċċessibilità taħt il-konvenzjoni. Għal daqstan taħna nemnu li dil-konvenzjoni huwa mod kif naħdmu flimkien sabiex nimplementaw il-konvenzjoni milli li naqbnu l-aqwa użu possibbli tal izorsi fl-Ewropa u neħdu vantaġġ l-opportunitajiet illi joffrilna is-suq intern. Grazzi ħafna. Robert, would you like to start? Robert, tixtieq tbdint, grazzi Vicky, grazzi lill eh, tal kommissjoni għal dik il-prezentazzjoni dettaljata ta' dan il-test ek b'saħħtu ta' dan test leġislattiv ek validu. Naħseb li hija proposta li hija ċara koerenti ma billi huwa suġġett delikat hija wkoll proposta li hija komplessa għal daqstan se jkollna x'namlu ħafna fuq dan it-test fil-ġimgħat li ġejjin. Jien naħseb mhux kwistjoni li ntejbu biss is-suq intern, il-funzjament ta' suq intern kif ngħidu aħna drabijaw, hija kwistjoni li nsaħħu nżiduh is-suq intern niżguraw li jkun jista' jkollu postu settur fejn illum probabilment dan qed eh, eh, mhux qed jara innovazzjoni b'saħħitaw u tiġi malaj kemm kemm eh, nixtiequ. Ix-xem ngħidu aħna minna ħatana l-ewwel ħaġa n-nies b'diżabilità huma konsumaturi, konsumaturi li għandhom l-istess drittijiet, minn perspettiva legali ma m'għandhomx istess drittijiet minn perspettiva ta' aċċess għal prodotti għaliex ċertu prodotti mhumiex aċċessibbli għalihom sempliċement għaliex dal-prodotti mandar biżejt soqsa biex iġu żviluppati partikolarment minħabba l-frammentazzjoni tal-leġizlazzjoni fl-Istati membri. Bl-istess mod ukoll l-imprizi li jfabbrikaw dal-prodotti għandhom affas unifikat u so iktar wiesa jistaw kunu eh, jadġiċu iktar fuq l-interessi tagħhom pala imprizi. Billi evalwajt pal 120 miljon il-numru ta' Ewropej li potenzjalment jew li huma mill-quta minn del proġetta direttiva dan ifisser illi fuq livell ta' Unjoni Ewropea kważi Ewropew fuq erba, kważi Ewropew fuq erba, jfisser parti kbira tas-suq intern, rrejt nitkellmu fuq xi ħaġa u għandek raġun li għażilt il-perspettiva tas-suq intern, għaliex il-perspettiva tas-suq intern tina għanda xaqsa mal-ħtiġijiet u hija ħaġa li tista' tiffavorixxi t tkabbir fih dan l-Unjoni Ewropea u forsi wkoll tpoġġija eh, vantaġġ ma' zoni ekonomiċi oħrajn fuq soġġetti li ma' soġġetti għalġejjini. Vekki fagritna li jem diversi komissjonijiet interessati, komitat interessati, u jina ċert li nistam sibu mod ta' kooperazzjoni li jkun kostruttiv fuq il-fatt li naħdmu ma' kollegi minn komitati oħrajn. Iva, intattu li wasal li żmien wasal li żmien għaliex għinna żmien twil. Nistennew xi ħaġa ambizzjuża, ma nafx ġvalla pena nistennew, imma ir-riżultat jeżisti wasanna f'sitwazzjoni importanti u dan eh, nifmuh. Għandek ukoll raġun li sħaq ħafna fuq id-digital. Finalment nistgħu ngħidu li dan it-test leġislattiv jista' jkun integrat f'pakket tas-soq digitali. Il-prodotti li semmejt huma l-prodotti eh, digitali u minnaħa l-oħra meta meta nitkellmu fuq il-popolazzjoni ta' konsumatori fl-Unjoni Ewropea il-koll nafu li għandna xħija fi demografija u dan ifisser li kulħadd bħala konsumatur illi huma mill-quta minn ċertu marz jew limitazzjonijiet ta' natura funzjonali u dan ifisser li l-kol kemm aħna rridu niżguraw li l-konsumaturi kun saw jipparteċipaw fuq eh, kull livell f'ħajja tagħhom għandhom ikollhom aċċess għal kull eh, prodott illi jista' iwieġeb partiġiet tagħhom għal konvenzjoni tal ġus maquda illi ġenna naġixxu f'dan qasam ma rridux stati membri individuali eh, kompetenza xejn fuq issu uniku u nixtieq nressaq xi mistoqsijiet lilek. Mistoqsijiet illi jgħinu x-xogħol tagħna. Xi punti ġa semmejthom inti però xtaqt ukoll kom dal-punti issa. Sit, sit act dan latin il-proposta leġislativa qed tgħid li taffetwa biex ċertu oqsma li jintom għażiltu kont qed ngħid li effettivament dan huwa marbut mal kustjoni digitali li huma affarijiet fuqtom ħafna ma' Intom kif għamiltu qofol eh, ta' dak li intom mażiltu. Imma mhux dak biss interessani anki il-parametri. Għalfejn istabrixxejtu dawk il-parametri, għalfejn ma martux iktar lil lin minn dawk il-parametri li intom ġbittu mill-lista li tal-prodotti li intom niżiltu. Għaliex l-aħħar mill-aħħar dan kollu interessanti jassu intern għal konsumaturi tagħna li għandhom ċertu funzjonalità limitata u li jistaw biex betnejnu għom, eh, ma sox najdu l għom għandhom servizzi bankarji, digitali, prodotti pal daw ma affarijiet oħrajn. Irridu nqisu, allura rrid li nifhem ftit x'taħsbu dan punt. It-tieni ħaġa, Iva, dek so ambizzjuż fil-metodu li qed propost, Maħniex qegħdin fl-autoregolamentazzjoni hawnhekk, maħniex qegħdin simplement ngħidu da kollox ħajġri waħdu, u lanqas maħna qegħdin f'regola ta' standardizzazzjoni awtoritarja, aħna qegħdin f'qafas ta' qafas leġislattiv ġdid, aħna rridu li ikonna kontinuità ma' teksa sikurta tal-prodotti vikija rapportar dwaru li jenna mux minix ħafna li ħdimt maħħa fuq u dan. Ġifiri u veru illi eh, eh, taqib eh, ħafna, għalli ħafna jnaħdmu hekk. Għanna għdidija tal-better regulation li għanvoluta għonek, imma fl-istess ħin dan irrit jirreferi xi ħaġa importanti ħafna li huma l-awtoritajiet ta' sorveljanza fis-suq illi għandhom ikunu ta' garanzija tal fat li aħna nsibu intermedjarju tajja kompromess tajjeb u triq tajba. Allura importanti dan l-element huwa essenzjali, ħollu jorbot, ġifiri Għasubu l-autorità ta' sorveljanza u ma festati li jaqdu dan il-wal hija xi ħaġa li però jekk komplessa mill aħna ħsibna kif taħsbu fuq dal-punt. Issa fuq nenzija ma sma tkellimniex, nistaq nagħmel xi misoqsijiet. Eh, jiena naħseb li din tal-kussjoni ta' skadenzi komplika l-affarijiet, din il-tawlu għom l-affarijiet għax issa għanna sentej biex il direttiva tiġi trasposta, mbagħad għandek sitt snin biex l-istati daħlu il-metodi ta' applikazzjoni, trasponu din it-direttiva, mbagħad tirreport tal-Kummissjoni, ħames snin wara, ġifieri jekk nikkalkula malar malar naħseb għandna għankunu l-2028 biex dan jiġi implementat. Eh, dejjem jekk ngħidu li l-att leġislattiv ħajġi adottat fil-2017 fil-2028 huwa pjuttost twil fit-tul. Speċjalment meta nqisu li l-prodotti li intom iddeċidejtu li tagħmlu prioritizzazzjoni fuqhom huma fil-fatt prodotti fejn id-dinja t tiżviluppa malajr ħafna esempio jiżvilupp digitali, l-aċċess għal prodotti u rivoluzzjoni digitali, eh, tistax eh, ikollok din iskadenza ta' sektwila bejnietom għax hija kontradizzjoni dan ir-rigward. Għall-inkella esempio prodotti pal-moma smartphones, eh, eh, mux aħjar jkonna skadenza iktar għasira. Mux għadin kella f'kontradizzjoni dak li huma l-skadenzi. Issa fuq l-ambjent. Għal dawk li huma s-servizzi jifisser li l-software irrid ikun adattat imma irrid ikun importanti li dan il-software dan il li jkun aċċessibbli fil-bini mela dawn irridu jkunu il-bini jkun aċċessibbli nnifsu Allura, aħna irritu jkollna approċċi volontarji mhux obbligatorji, x'inhu ma maħsib tagħkom fuq din? Hemm xi ħaġa hemmhekk illi isa qed tħeġġeġ qed eh, eh, tissogra li illi l-Ewropa speċi timxi fuq żewġ binarji min iktar il-qudiem minn ħaddieħor minħabba li xi nies jiddeċidu jibqgħu fuq livell volontarju u mhux obbligatorju u ma jadattawx kollox bħal ma jagħmel ħaddieħor Jina naqbel li inti tamet tiġijiet funzjonali e, fuq il-prodotti, imma il-mod kif l-operaturi ekonomiċi u industrijali jiridu u dawn il-ħtiġijiet u rekwiziti jiena ma nistax ħlif ma naqbilx illi illi din li tagħti ċans li l-imprizi kunu vattivi u li joħol u jkollhom flessibilità fuq talba tagħhom biex jitaqjatu tweġibiet imma jsibu l-mezzi permezz tal-inġenieri tagħhom, inġinieri tagħhom u min jaħdem magħhom. Illi illi jaħbu flimkien biex dan isir. Imma għalhekk huwa punt importanti ħafna. Barra minn hekk ir-reġim ta' eżenzjoni tal-taxxa għal um, anki imprizi, anki um, dawk uh, anki l-minħadmu. Jina nishtiq nkun naf. Mela, kif ħan sibu l-bilanċ għawnek? Kif ħan għamlu tali illi? Għawnek uh, fejħan podġu il-enfazi. ħanna li kollok il-marġa ta' manuvri kif suppost ma jfissirx li inti qed ta' tieħu riskju li jandek tieħu riskju li ħatmur lil niżejjed biex imbagħad ma tkunx għamilt biżejjed. Naf li mhux faċli li inti twieġibha din. Ħkollok żo forsi rifletti iktar fuq il klawzola biex inti tista' tara l qoddim kif ser ser jiġri meta tiġi trasposta fil-prattika. Biex immurru wkoll fuq il-punt li semmi Tricky Ford. Aħna dan irridu naraw bħala xi ħaġa li li tiġdilna l-attenzjoni. Għaliex xiġri għax inti meta inti għandek diżabilità lew limitazzjoni, inti kwistjoni tal-orarju ta' skadenzi u ħinijiet huma importanti ħafna. Ma tax ngħidu eh, ikunu eżatt fil-ħin, hawnhekk. Jiġifieri xi ħaġa li għandha tiġdilna l-attenzjoni tkun attrajenti għaliex Inti dina, kull ma telnet ma fuqa dejjem tfakkarna illi l-aċċessibilità tkun fil-qofol ta' kollox hawnhekk. U allura mistoqsija tiegħi għal din. Meta konna naqraw l proċ fuq il-lista ta' prodotti li jintom dimtu fuqhom. Jintom dimtu fuq il-prodotti kollha diġitali, aħna ħafna fuq il-multisensorjalità kif nistaw nikorrespondu ċertu affarijiet ma' fajt iktar diffiċi għal dawn il-feċalment meta jkollhom disabilità u aċċessibilità limitata. Eh, kif inti tista' titkellem bad fuq il-ħeffa meta inti għandek din il-disabilità? Mhux dejjem tista' tagħmel tajja biex taħqaba din il-pass li jibxi bih id-dinja digitali, allura inti tkun tista' tintegra l-idejat ta' digitali ta' ħeffa li mhux normalment huma l-istess li dawn il-persuni b'diżabilità tant il-ħin kollu e, e, jiġru waraja li diffiċli li li jaslu fil-ħin. Bagid Colin Langen. is il-kollega tiskuza għalli mux għetawnek. Pero para koordinator fil kumdat Kalt edha eh, mek fil-fat u s-Sinjor Van Hajn tixtieq tajdan bħala ċeddu tal-PP e. nappoġġa l-att aċċessibilità mill-Kummissjoni għaliex huwa messaċ importanti għal 18 miljon persuni b'diżabilità fl-Ewropa billi Insaħħu s-settur nkunu qed nagħmlu soċjetà aktar inklusiva u nuru li ħajja indipendenti hija realtà. Soluzzjoni diġitali ġodda, aċċessibilità tista' tkun aktar faċli u iktar irħisa f'diversi oqsma. Barra minn dan, dil-leġizlazzjoni se nsaħħu suq intern billi nsaħħu rekwiżiti ta' aċċessibilità l prodotti u servizzi mal-Unjoni Ewropea kollha Dan ukoll se se eh, naqas spes għall-imprizi u il-rekwizitu mhumiex ta' piżejjed speċjalment għall-SMEs. Xtaqt ngħid ukoll illum li għandna niżguraw illi l-att ta' aċċessibilità regoli tagħha jkunu koerenti mal leġislazzjoni Ewropea korrespondenti l-lum smajna dwar it-trialogu fuq aċċessibilità korpi ta' settur pubbliku Pesku u s-sit elettroniċi tagħhom u importanti nabbinaw sforzi u l-leġizlazzjoni kunu kun rendu jista' jkun sabiex eh, nevitaw eh, nuqqasijiet. Fuq dirtiva ta' servizzi tal-multimedia, servizzi tal-multimedia, wkoll għandu jtieħed in konsiderazzjoni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 Ningrazzjakom ta' dan il-pjanijiet li prezentajtinna. Jina naqbel ma dak li għal dan il-rapporter. Dan rapport huwa wieħed esperimentattiv ħafna jina naqbel ħafna mill-affarijiet li ntqalu ġew proposti żgħuż noqgħod nerġa' ntenni dak li diġà intqal minn ħadd ieħor jiena nixtieq niffoka l-iktar fuq il-kwistjonijiet li semmejna fil-prezentazzjoni nħoss li reġizzazzjoni importanti ferm li jina qoddimna. Ma konna naħdmu ħafna. U rridu nixu ċertu lezzjonijiet ukoll. ix fuq l-aċċessibilità tal-paġni fuq l-internet għaxu xogħol kompless ferm. U mhuwiex daqshekk komplikat daqs l-aċċessibilità li aħna għandna hawnhekk. Jiena naħseb illi irridu nifukaw fuq il-fatt illi irridu nqarbu l-pożizzjonijiet tal-Kunsill u l-Parlament biex insibu pożizzjonijiet komuni u li ma jkunux komplikati żejjed għaliex il-persuni ma manki persuni kollha bejn il-ġazzjoni li jgħamirata lejhom din il-leġizzazzjoni jridu li dan ikun implementat mill-aktar fis possibbli. Fizmin kol. wkoll. u li ħana nagħlqu dan ix-xogħol mill-aktar fis. Il-Kummissjoni tiħseb illi il-, -il problematiċi kbar li prezentaw ruħom għabbażi tal-ewwel qari tal-Konsil. U t-tieni mistoqsija, artiklu 12, jitkellem dwar il-peace u x-xira. Hawnhekk kif ħan ċaraw dan id-dispożizzjonijiet biex sabiex ikun possibbli li ir-regoli li aħna fissajna mwet ma jistax jizgitxa minnom. L-istess suġġett ta' dibattitu naraw fil-funzjonalità tal-aċċessibilità għaliex hemmhekk aħna nistgħu ikonna riżultati li ma jkunux għasek ċari għaliex definizzjoni li ma tkunx preskrittiva biżejjed tippermetti flessibilta il dawk illi jiridu jwetqu dawn il-kriterji. Imma jiena hawnhekk qed raċertu komplikazzjonijiet li saj jqumu minn dan il-proġett. Issa kifet fil-bidu, jiena nħoss illi din il rizazzjoni tant importanti li l-isforzi kollha tagħna ser iwaslu għal destinatarju ta' din il reġistrazzjoni u minn ħaj jirċivija u jina għasjakom għabel kooperazzjoni. Grazzi. The ECR shadow is not here, but Dan, will you speak for the ECR? Thank you, Chair. Um... Grazie, President. Mi perspettiva ta' għana, nappoġġaw il-mira tal-proposta, nappoġġawha bisħiħ Madonna kollu għanna tħassib fuq l-ambitu, mod partikolari l-impatt, l invazzjoni tal-impatt li ġizifika rapport u l-evidenza wara dan. Interessanti il-Komissjoni għalet li dan ġet tfassal b'attenzjoni, kollim najt il ma naqbilx il-malfat li għajimtu dan qabel ma semmejniħ ifisser il-intom u kollim ħazbin. Enkunu ċari, jem evoluzzjoni tal-impatt mill-2013, u ftit mill-informazzjoni jaktar jaqdem, mm, iħarsu ftit setturi biss u ftit stati membri u jipprova japplika dal konklużjonijiet illi għanna fil-Europea kollha. Bej servizzi prodotti għasna mu distinzjoni ma sarx nifhem kif jaħdmu s-servizzi taħt dal-kuntest ma nafx dan huwiex eżempju ta' regolamentazzjoni aħjar. Ma l daqatajn ma jidux l każ kif għadna dan huwa għarġnament fil-2013 u fl digitali din hija għaddit epoka siħa. Ma nasibx da rivoluzzjoni tempatu bli l għanda ta' tagħmel ieħor, jew għalmenu ġorna dak eżistenti. U naħseb ukoll il-Kumitat Imkow għandu jistaqsi li l-servizza li tali PRS sabiex hemm evoluzzjoni tal-impatt għaliex jekk ikonna jekk irridu l-leġiżlazzjoni taħdem tajjeb għandna bżonn evoluzzjoni tal-impatt deċenti. Idu nifmu l-impatt inkella b'intenzjonijiet kollha tajbin li għandna se nispiċċaw nabbu iktar li negozji tagħna fuq punti speċifiċi naħseb li dan l-istadju nħarsu lejn esklużjoni għax Republiku Trasport u Servizzi Finanzjarji u fuq smoħrajn ir-rekwiżiti m'għandhomx imorru li lin rekwiżiti li ġa jeżistu fl-leġizlazzjoni settorjali mill-perspettiva tagħna għandna ħafna x'namlu l-evalwazzjoni tal-impatt hija l-muftiħ hija l-puntatlu nappoġġaw nirrepeti nappoġġaw il-mira tal-proposta tal proposta imma għanna tħassib serju fuq kif il-Kommissjoni waslet għal dil-proposta li għanna għoddimna l-lum. Mr. Soltis? Sir Soltis? Eh, Grazie, President. Grazie l-rappresentanti tal-Kommissjoni u kol. Saqt ringrazzja l-Kommissjoni għal proposta illi eh, fastu ilna nistennew il proposta għal żmien twil u uħut jgħidu il-proposta mhux ambizzjuża biżejjed. Ma solvix il-kwistjoni ta' aċċessibilità b'mod sħiħ. Imma wafat illi hemm differenzi kbar bejn l-istati membri meta niġu għal kif nindirizzaw dal-kwistjonijiet. Jeżistu wkoll atti leġislattivi differenti madwar l-Ewropa u rridu nippermettu aċċessibilità għal prodotti u servizzi għal kulħadd. U din hija l-mira ċentrali ta' di direttiva. Jiena naqbel mal-kollega li tkellem qabli l-evalwazzjoni tal-impatt għandha tkun il-bażi għal kollox. Hekk nistgħu naslu għal soluzzjonijiet sostenibbli li jaħdmu fil-ġejjin wkoll. Dan il-mod nkunu qed neħdu konsiderazzjoni effetti differenti kawżati minn din proposta. Fl-opinjoni personali tiegħi għandna niffukaw fuq kif il-Kommissjoni ser tkun qiegħda tiżgura il il-peace ma jkunx wieħed kbir wis speċjalment għall-SMEs. Għanna nevitaw li konna kwestjonijiet tekniċi u għal daqstant il-Kommissjoni għandha tħejji soluzzjonijiet ta' natura prattika, mekkanizmi prattiċi li bat nkun nistgħu niddiskutu mbagħad b-bażi ta' daw is-soluzzjonijiet nkunu nistgħu nitkellmu fuq ix-xogħol ulterjuri tagħna. Hawn iktar kommenti? Okay, I'd like to just make Ajja pwis xtaqt nagħmel żewġ punti minn ħati għaj malaj malajr. Jekk tippermettuli. Aċċessibilità f'ambjent diġitali hija ħaġa importanti ħafna u kif dimna sabiex eh, ninkludu l-aċċessibilità rridu naraw kif iċ-ċittadini kollha jkollhom aċċessibilità fl-ambjent digitali, ma dana kollu. Jina mħazba, aktar kem nanalizza dil proposta aktar kem nisma fuq il-proposta, illi forsi mhux laqwa mod kif nistgħu niksbu dan. Meta nħarsu lejn il leġizlazzjoni l-ambjent digitali, nitkellmu fuq il-ħtieġa illi din tibqa' taħdem fil-ġejjieni. L-innovazzjoni qed taħdem b'mod maġġel ħafna u rridu niżguraw il-regoli u liġijiet li ngħaddu llum e, jibqa' b'saħħithom anke fil-ġejjieni. Għal daqstant tajjeb li e, ntorbu ambitu wieħed. Netkellmu fuq il-magni tal-biljetti. Tlet snin forsi kellek il-magni tal-biljetti, ma sa l-affarijiet evolvi, ikonna app, Umbat, tispeċċa t-download għal-biljat tija kol magna tispeċċa xaħġa mux relevanti. Allura fejqet qed nagħmlu leġiżlazzjoni oħra illi tidħol fis seħħ sitt snin oħra fuq teknoloġija li llum m'għadix attwali. Ma x'kien inkludu ninkludu di teknoloġija qadima proposta li mm, qed faslu s-sena fil-Kummissjoni qalet li provajtu timmiraw ix-xogħol tagħkom Imma jina kontet nħares u koll l-evaluazzjoni tal-impatt, ma nistax nifhem kif id-deċidejtu illi tindirizzaw setturi differenti. Tantem setturi fil-proposta illi jisu l-affarijiet mhumiex preċiżi u mirati iż u dan ma l-ewwel daqqa ta' tajn. L-evaluazzjoni tal-impatt kif għal uħut hija bbażata fuq evidenza qadima fuq naħat ngħidu evalwazzjoni tal-impatt li tkopri 80% tal-GDP tal-Ewropa Umbat minna għara għeddajdu ija hija mirata ħafna. Hemm ftit fuq l-evalwazzjoni tal-impatt għal negozji żar u l-ispejjeż ta' konformità li eh, iġib miegħu dan kollu. Imma rrik irridu nagħmlu tibdil f'aċċessibilità nafu l-affarijiet eh, sew jiswew il-flus u rridu nifmu aħjar l-affarijiet settur b'settur, prodott podrot, ta' daħaltu fl-ambitu u xinu l-impatt sfiħ Il-punt liħor ta' tħassib li xtaqt insemmi u aħni xnużaw lodda xirqa, lodda leġislativa xirqa. Il-qafas leġislativ fil-li Robert kellek raġun eh, titkellem dwar jina tkellimt fuq u fuq direttiva Pepe u Ketrin tkellmet fuq dan fil-direttiva fuq prodotti tal-gas fuq il-cableways l-affarijiet jaħdmu tajjeb għal prodotti vera imma Dan m'għandux jintuża bħala preċedent għas sorvenjenza tassu għal eh, software jew sit elettroniċi. Man din, din l għat qatt ma tintuża f'da setturi. U eh, l-NLF approach, u C-marketing approach, mhux xi ħaġa li ħarsu islej il-ġejjieni. Għat ma verifikajna dan kif jaħdem s-sfera digitali li dejjem tinbidel hija di l-pjattaforma tajba li ngħidu neħdu sea marking li jitratta sigurtà ta' prodotti għal prodotti tal-konsumatur u nibdew ngħidu irridu sea mark issa fuq servizzi digitali għall-aċċessibilità. Li tal-imtin missi Marko li mhix ħaġa li qed tevolvi brata maġla. Li vera, fini ta' sigurta forse ma ċedix li tevolvi brata maġla zzejiet imma għanna bżon ikonna ċessibilità fil-ambjent digitali ma miex 100% konvinta mill-evaluazzjoni tal-impatt illi appuntu mirat is-setturi relevanti jew li qed tuża l-odda xirqa sabiex tikseb dan. Nishtiq nara xiex iktar xogħol fuq dan. Robert, tixtieq tintervjeni fuq dak li smajt jew nħallku fidej il-Kommissjoni. No, enfin, une seconde, Le, xina tawajt it-tirba li jitkellimt qabel, imma marħazu fil-qosor, ringrazzi għal-kollegi li diġa um, xamruk minn bdew jaqtu fil-dokument. U strategiku ħafna li jina ċertu mistoqsijiet tal-Komissjoni li mhux għasek diffiċli wieħed mill-ieħor u jiena ċert li ma nafx però insomma jekk il-Kommissjoni diġà ħaddaħal il-tweġibiet li aħna il-mistoqsijiet skużawni li aħna nagħmlula. Grazzi. Kommissjoni. Iva se niprofa nagħmel għall tiegħi biex inhu jieġeb kemm jista' jkun il-mistoqsijiet. Jiex xi ħaġa li teħtieġ iktar diskussjonijiet minn dik tal-lum, ġifieri żgur ħajkonna nerġgħu lura xi ħud mill-kwistjonijiet li semmew. Nisab li l-ewwel kwistjoni jew mistoqsija li semmiet huwa li kif intażlu s-setturi. Għawnek għad nirreferi għal evalwazzjoni ta' impatt. U għawnek jistaw nejdu li nilat moċċarta kif dan il-xol, dan il-xol kien ċutkol kompless għafna li sar li kien approċ pas-pas. U għennet beda minn paġna 15 sewwa. Qed nitkellmu fuq identifikazzjoni tal zoni possibli li joqsma possibli li jaqgħu taħt il-konvenzjonijiet tal-Nus Maquda. U anki bl-ġestjoni tal-Unjoni Ewropea u ħriġna blista ta' prodotti u servizzi illi ikunu kiku relevanti. Unbat hemmhekk aħna ħarisna lejn affarijiet oħrajn tal-imma servizzi u prodotti kienu ser jiġu konsidrati. Par aktar importanti, Mbagħad kena prioritizzazzjoni u għażla ta' servizzi u prodotti li kien jiġbor fih screening kwalitattiv għabbażi ta' riżultati ta' konsultazzjoni pubblika u reviżjoni ta' leġiżlazzjoni eżistenti biex nidentifikaw tiġijiet diverġenti. U dan il kif prioritizzazzjoni preliminarja kien hemm analiżi fil-fond tal leġiżlazzjoni eżistenti fuq qatt stati membri u din l-analiżi ħarset lejn il-approċċi differenti u aċċessibilità, rekwiżiti ta' aċċessibilità. U mbagħad fuq dak l-aħħar analiżi aħna mbagħad eh, wasanna għal l-aħħar prodotti u kienem għatta annessi fil-valwazzjoni ta' dan l-approċ pass pass biex mas naslu għal dan il-lista sħiħa u kompluta tal-servizzi u prodotti. Mbagħad kien hemm din kwestjoni fuq ir-rwol ta' sorveljenza fis-suq l-awtoritajiet hemmhekk illi kellhom jaqdu rwol importanti biex naraw illi jikunem hemm il-verifiki qed nikkonsidraw li dam pozizjoni tajba li jagħmlu dan infrastruttura. Nafu l-metodi li qed jintużaw flott att aċċessibilità Ewropea fil-fatt aħna użajna qafas leġislattiv ġdid. Ovvjament dan li se jfisser huwa li jkollhom bżonn li jagħmlu l-finar ta' ħiliet ta' aċċessibilità u esperjenza meta l-att jiġi adottat. F'termini ta' skadenzi aħna qegħdin naraw sentejn għal trasposizzjoni u erba' snin għad ħejja tal-applikazzjoni tal-att. Nikkonsidraw li kien importanti li aħna nagħtu biżejjed ċans l-industrija u s-servizzi u service providers ġviri biex jaddattaw u isna wkoll il-żmien tal-prodotti u barra minnek kifettu intom l-urġenza ta' konsumaturi illi fil-fat huma dawk illi l-iktar ħaj jew le minn eh, min dan lat. Allura ħassejna li deċiżjoni bilanċata tkun li konna sitt snin kollox biex id-direttiva tiġi applikata u mbagħad ir-rapport l-ewwel rapport jiġi ħames snin wara dan. Kien hemm mistoqsija fuq il-built environment fejn is-servizzi huma provduti. Aħna nħassejna li sabiex nevitaw sforz proporzjonat l stati membri kienu jkunu jistgħu jiddeċiedu jekk dan l-ambjent fejn is-servizzi jiġu jiġu motija li kunem jekk nkunx hemm bżonn ta' aċċessibilità jew le. Il-punt liħor kien kif naraw il-aħjar bilanċ bejn il-responsabilità tal-operaturi ekonomiċi u tal-servejenza tas-suq, tal-autoritajiet ta' servejenza tas-suq. U dan il-qafas ukoll kustjoni kienet ta' jekk jew għaliex aħna ser nibqgħu fuq rekwiżiti eh, funzjonarji fuq dak il-livell nasib li dan huwa importanti ferma li kif semma aħna nimxu pala żviluppi speċjalment fis-settur tal-IT huma mexxejja ħafna. U uh, allura li jridu nibqaw fuq livell ġenerali mhux kon nibqgħu wis fid-dettall u nispiċaw nilimitaw ruħna wisq. Għax nafu li ċertu elementi għadhom għal-arru jekk il accessibilta funzjonali huma dettaljati wis, dan jista' jaħnoq l-innovazzjoni illi aħna ma rridux fil-verità. Però minkejja dana kollu fid-direttiva huwa mbassar li jekk ikun hemm ħtieġa illi niżviluppaw standard li huwa possibbli nagħmlu dan u bekk hemm il-possibilità illi niżviluppaw eh, speċifika teknika jekk ikun hemm bżonn. Il-Kunsill beda jiddiskuti l-lat fil-aħħar ta' jannar aħna kena għatta diskussjonijiet illi għalena illi ġeneralment napoġġaw il-lan tal-proposta jinaħseb illi fejn il-kwestjonijiet huma fuq il-impatt ekonomiku fuq l-industrija fuq l-SMEs e, naħseb illi palissa hemm ħafna mistoqsijiet prattiċi u talbiet tal eżempji prattiċi f'każijiet fil-fatt meta inti tidħol fid dettall tal-artikoli inti tista' tara li hemm ħtieġa biex niddiskutu u l-istati membri għadhom qegħdin jippruvaw jikkoordinaw fil-kapitali saħħom l-amministrazzjoni differenti ġan lat jeħtieġ ħafna diskussjoni fost ministeri differenti. Kien hemm mistoqsija fuq l-evalwazzjoni ta' Evalwazzjoni ta' impatt għandhom uh, klim li ħsibt ħafna dwar dwaru eh, li kien xogħol serju ħafna li sar. L-evalwazzjoni tampat impatt ħares lejn is-sitwazzjoni fl-2020 qed ħares ukoll lejl ġejjin u l kwistjoni fundamentali hija li hemm fermentazzjoni li tikber kull ma jmur li jfisser illi għandek iktar spejjeż, mentri dak li inti titikseb huwa illi l-suq intern jaħdem mod aħjar, li kollok opportunitajiet aħjar għall-industrija biex jikkompetu madwar l-Unjoni kollha kemmi u anke l-konsumatur biex ikun jista' jibbenefika minn eh, suq wieħed waħdini intern. L-evalwazzjoni ta' impatt ġi sottomet l-ewwel darba u bat it-tieni darba li l-ewwel darba aħna kellna ċertu kummenti mbagħad kellna sottomet nissottomettuhom. Imma l-evalwazzjoni ta' impatt huwa lest għandna ħadna deċiżjoni l lat u għalhekk inħossu illi aħna bħala Kommissjoni konformi bisih ma' regolamentazzjoni aħjar bħala regoli u allura f'dan is-sens Għana nidejna kif konna edna kif konna bassarna minn regoli ta' regolamentazzjoni aħjar kontra kontrastazzjonijiet pubbliċi li sajja maluqa u ukoll għaddin nissan nħejju dokument ta' ħidma illi di deskrivi x'kienu l-kommenti li aħna rajna fil-konsultazzjoni pubblika wara l-adozzjoni tal-qatt. U fl-aħħar dak li ossi marking dan ma jintużax għas-servizzi użajniex il-qaffas leġislattiv il-ġi tas-servizzi, iżda aħna spirajna ruħna minn din il-leġislazzjoni qaffas leġislattiv il-ġdid biex bekk aħna konna approċ koerenti madwar il-qatt kollu kemmu. Għana jekk għalli ġaġa barra, ma naħsibx, pero naħseb li da kollox. Grazzi. Grazzi. Mela niqfu hawnhekk u nerġgħu niltaqgħu għada fid-disa. Nista' infakkarkom li l-voti għadha ħad tkun naqra komplikata bħala sistema għax għandna ħafna voti. Ċvirka ġobkom itolbu l-membri tagħkom li jiġu fil-ħin u li Ħudu paċenzja bina xem ċertu komplikazzjoni fil-votazzjonijiet. Grazzi.